Din il-kwistjoni se tiġi diskussa prinċipalment mill-erba rapporters, nej fizem il-kommissjoni, fizem komitat tal-fit kostituzzjonali, wieħed fizem, u t-nej fizem komitat tal-petizzjonijiet, l-onorevoli Gurmajer u l-Amassur, għal komitat tal-fit kostituzzjonali, Efner u Wallis, l-onorevoli Efner u l-onorevoli Wallis għal komitat tal-petizzjonijiet il-gruppi prinċipali tal-Parlament Ewropew kif rajtu huma rappreżentati mill labor rapporters. Jekk zibu ftejn bejnietom mbagħad bil ma flimkien mal kummissjoni u l-Kunsill, forsi wkoll naslu għal konklużjoni malajr. Il-President Flao ma setax jipparteċipa f'din il-laqa u għal daqstant flok għaw il-sinjura Rujten li edha miswiti u li nsellem nsellmila u għanna u koll l-ministru il-sur Xastel li nafu tajjeb u għanna u koll prezenti il-Viċe-President tal-Kommissjoni Ewropea li nafu u koll l-sur Sefkovic għanna nusaw ħina tajjeb u għal daqstant dawk li jixtiequ jintervjenu fi diskussjoni għandhom jimlew il-foljett sabiex norganizzaw ix-xogħol. U nistgħu nibdew permezz tar-rapport tar-rapporters imma qabel dan ma bel mal-xogħol tal- Dan il-komitat, skont artiklu 50 ta' regolament, u koll għem involut il-komitat ta' petizzjonijiet, dan nistaw naraħ anka bizzewċ rapporters tal-komitat ta' petizzjonijiet, U l-President tal-Komitat tal petizzjonijiet il-Sinjura Mazzoni, ħabret il-ħatasal kemm xejn tard. Għatina għatmana unnek matur il-mejda u ħa tiħu l-inkarigu ta' ko-President. Nishti l-Sinjura Rujten, tibda eh, il-prezentazzjoni tagħha. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues. Grazie ħafna, Sur President, tiz kollegi pala eh, membru parlamentari mill-Belġu u feċal ta' Parlament Ewropew. Huwa onor tiegħi li nkun ko-Presidenta eh, ta' din il-laqa organizzata mill-Kuntat tal-Affarijiet Istituzzjonali u l-Parlamenti Nazzjonali. Sir Flau. Ma setax ikun mana. Ma jistax jipparteċipa l-lum fil-laqa tagħna. U hija qed hawnhekk biex intikom il-messaġġ tiegħu u wkoll għandi xi punti personali x'inressaq wara l-ħidma tal-presidenza li għaddiet, il-presidenza franċiża, rridu nkomplu sa taħt it tratta tal-Lisbon sabiex ikonna unjoni iktar effikaċi u effiċenti Il-Presidenza Belġana tixtieq is-saħħa l-Unjoni Ewropea, tixtieq tara fl-Unjoni Ewropea madwar id-dinja, ma wkoll fl-Unjoni nifisha. Għanna dan ovvjament għal 500 miljon ċittadini, 27 stat membri, l-inizjattiva ta' ċittadini, l-kwistjoni qed niddiskutu llum hija fil-qalba ta' dawn il-miri, l-inizjattiva ta' ċittadini għata mill- iktar punti importanti ta' ta' Lisbona mill-1900 79 ċittadini tal-Unjoni Ewropea setaw isemmaw leħenhom mod individwali grazzi għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal reprezentanti tagħhom. Fevju disa', it-Trattat tal-Lisbona jagħti l-possibilità li ċittadini illi semmaw direttament leħenhom. Ħaġa importanti ħafna, kif tafu? Zgur, blamment, f'dan dal-komitat, il-prinċipju ta' inizjattiva ta' ċittadini jinsab anklat fit trattat ta' Lisbona l artiklu 11-4 ta' trattat li tkellem dwar il-ċittadini tal-Unjoni illi qed nitkellmu fuq miljun ċittadin minn numru ta' stati membri illi jistaw jipproponu proposta fuq kwestjonijiet illi ċittadini jaħsbu illi għad legali tal-Unjoni huwa meħtieġ. Fit-trattat, it-trattat tal-Lisbona, bekk feta witta tri għal demokrazija partiċipattiva. Din it-triq il-ġdida Is-saħħa demokrazija rappreżentattiva li fuqhom hija ma bażat il-Stati membri u l-Unjoni. It-trattat ukoll jagħti kuntat eżekuttiv li jagħmel appell wiesa għall-appell eh, pubbliku għal sabiex iċ-ċittadini u anke l-partit kollha interessati ikun jafu x'inhi pożizzjoni tagħhom qabel ma jiddefinixxu proġett tat leġislattiv il-modiltajt preċiżi tal-eżerċizzju ta' dan id-dritt, il-kondizjonijiet ta' ġbir ta' dikjerazzjonijiet ta' poċ, eċetera, għad li jiġu diskussi fil-qafas ta' kodeċiżjoni u fid-daw ta' adozzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Konsil. Il-Presidenza Belġana hija partikolarment interessata sabiex tagħti kontribut sabiex immexxu l qudiem dan il-proġett, proġett demokratiku innovattiv. Bekk nkun nistgħu nużaw l-istrumenti teknoloġiċi kollha għad dispozizjoni tagħna. Irdu nsaħħu l-leġislatività ta' dan il-proġett, il ta' demokratija. il ta' ġel ħafna, huwa pont bej il-passat u l-preżent tal-istorja Ewropea tagħna, teknoloġija tal-komunikazzjoni li qiegħda tevolvi b'mod kontinwo għandha parti importanti mill-ħajja tagħna ta' kuljum permezz anka tal-eżistenza tal-internet u numru kbir ta' utenti. Ovvjament il-forazzetti multiplikaw ruħom il-proġett ċittadini Ewropej qed jiftaħ kontest ta' dibattitu jipermettinna jkollna dikirazzjoni ta' pjoċ anka online. Bħal kull darba li nużaw l-informazzjoni personali per mod elettroniku u aktar minn hekk fuq skala ikbar dan ifisser irdu naslu għal bilanċ siwi bejn eh, punt importanti li għandhom jiġu konċerti jitom għandhom nżommu sempliċità u l-effettività ta' proċeduri minnar ma ntaqlu żejjed il-pis amministrattiv fuq l-Istati membri u niżguraw is-sigurtà tas-sistema u nevitaw ukoll kull tip ta' abbuż jew frodi. Dawn id-dettalji ovvjament jistgħu jiġu konsidrati fil-perspettiva u dan jista' jwassal għal rikonoxximent tal-idea ta' demokrazija diretta pratikata fil-flagona l-antika tal-belt Ateni, teni. L-Unjoni Ewropea tal-lum tista' ġedded dan il-mod permezz ta' forma ta' espressjoni ħilsa li twildet fi żminijiet oħra. Fissa tatwali illi nafuħ pala il-bennina ta' demokrazija bekk se nmexxu l-qoddim dan il-proġett ek eh, sabiħ il-ċittadini Ewropej se kolla suċċess of f'din il-fazi ma nistawx nirrispondu u nsibu risposti, pero nittamaw li l-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea, din parteċipazzjoni demokratika tista tissaħħaħ għabbażi ta' dawk li huma il-punti prefissi. Nittamaw li dan l-istrument komunitarju jista' permetti li saħħa l-isforz pubbliku Ewropej sabiex nafavorixxu l-kozzjoni soċjali u forsi wkoll nipparteċipaw sabiex toħloq noħorġu b'opinjoni pubblika Ewropea. Sur President, eżis deputati, senjuri, osservazzjoni fuq livell livell personali. L-inizjattiva ja tajba l-Unjoni għandha tibqa' proġett għal ġajjini u daqstent nipromovu l-idea ta' integrazzjoni Ewropea fost iż żazah Ewropej għandha dejjem tibqa' fiċ-ċentru tal-aspirazzjonijiet tagħna Ja konvenzjoni personali tiegħi li jekk imbaxxu l-età ta' partipazzjoni għal 16 jikkontribwixxi għal dan il-għan. Jekk il-Parlament Ewropew u l-Konsilj jiddeċidu mod ieħor, til kwistjoni x'aktar xkun kas tajjeb. Grazzi ħafna ta' preżenza ta'kom, issa nċedi l kelma għal xogħlijiet tagħna. U eh, grazzi ħafna. Grazie, onorevole Rutten. Grazie ħafna, onorevoli Ruten. Issa, suppost kella titkellem is-Sinjura Mazzoni, il-President tal-Komitat liħor, però ma nistax nisimawa, għaliex mhux qed hawnhekk. U nfakkarkom il-kwistjonijiet l-aktar importanti. Din hija novità importanti dik tal-inizjattiva ta' ċittadini, dan għanna foħġa għad nieħdan. L-artiklu 11 eh, koma għajbat fuq il-Trattat tal-Unjoni Ewropea ġa jinkludi twaqif ta' din l-inizjattiva ma' stalina l-Parlament Ewropew li nippreżentaw proġett, proġett illi jittraduċi f'regoli preċiżi dan il-proġett il-ġdid. Aħna badna ritmu veloċi ħafna fi xol tagħna tant fl-8 ta' Novembru rapporters se jippreżentaw ir-rapport tagħhom, il-proposta tagħhom qudiem il-Kummissjoni. Għal daqstant din il-laqja hekk importanti sabiex nippreżentaw emendi eventwali u nippreżentaw ix xol li ġasar. Il-rol prinċipali għal daqstant se jilabuħ il-rapporters Umbat u kħal aħna nitkell għan nisimaw l-president tal- konsil u l-Viċi-President tal-Kommissjoni, pero issa wasal il-ħin illi naddu l-mikrofonu għal 5 minuti mux iktar l-rapporters. Min jishtaq jibda? Forsi il-President Lamassur? President Lamassur jishtaq jibda rapport? Tajib wisa. Merci, Monsieur le President. Iva, grazie ħafna, Sur President. xtaqt infakkarkom fl-ispirtu u l-oriġini ta' dan l-element il-ġdid li nsibu fit-trattat ta' Lisbona illi zdiet ma' l-liġi Ewropea. Kif ġasmajna, hemm ħafna proċeduri fejn il-Kommissjoni Ewropea ħadet drawa li tikkonsulta mal-Parlament Ewropew, mal-Gvernijiet, mal-Parlamenti Nazzjonali, is-soċjetà ċivili, l msieba ekonomiċi u soċjali, l-NGOs, permezz tal-pubblikazzjoni ta' green papers, white papers, ecc. ecc. Don qabel jitidu d-deċizjoni ta' partitan il-Parlament Ewropew innifsu huwa dejjem jorganizza skambi dibattiti f'kooperazzjoni mal-Komitat ta' Reġuni, il-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali, il-Komitat tal-Petizzjonijiet fih dan il-Parlament Ewropew innifsu, konsultazzjonijiet ma' ċittadini Ewropej, imma ħna niltaqgħu wkoll ma' problemi, problemi serji. Waħda minnhom hija problema permanenti illi se jkollna naċċettaw u dini li Brussel jinsab Tistakkat ħafna mill-ċittadini. Ukoll il-bliet kapitali tagħna huma maqtuwajn mill-ċittadini meta mqabla ma l-bliet kapitali tar-reġuni. Brussell eh, jektar maqtuwa mill bliet kapitali nazzjonali għal kontrarju ta' sistemi federali mannix amministrazzjoni komunitarja Ewropea reali barra Brussell. Manna lebda burokrazija Ewropea. Il- ħaddim ġvili tal-komunità ta kolla edin Brussel u liġi komunitarja japplikata mill-amministrazzjoni reġjonali u nazzjonali u l-informazzjoni fuq il-liġi komunitarja tiġi provduta mill-amministrazzjoni nazzjonali u reġjonali. It-tieni problema li għanna qoddimna u din id-darba hija problema li nista' għanna nsolvu. Ili wara 50 sena ta' bini ta' l-Ewropa fejn eliminajna il-kull ostaklu bnejna l-Ewropa, waqqajna l-kontroll fuq il-frontieri, għanna suqħiles għal prodotti, servizzi, prodotti, informazzjoni, kapital kollox fi klim ieħor ħlief id-dibattitu pubbliku. Xorta għad għandna 27 il-dibattitu politiku separatu, anka jekk l-elezzjonijiet politiċi kull ħames snin, avolja kajal li għandna dawn l-elezzjonijiet, xorta għandna 27 elezzjoni bi pretest Ewropej. Ewropew m'għandniex dibattitu reali Ewropew. Jek nuhu Il-Franza pal eżempju, tefa il-stazzjon prinċipali fi Franza, żewġ reċi tal-Franċiżi jarawh fit mina ta' filgħaxija kuljum, xorta m'għandux korrispondent permanenti fi Brussell. Tefa jitkellem biss dwar kwistjoniet Ewropej meta xaħat ħadd jivvjaġġa minn Tefa fi Franza lejn Brussell fej jiġbdu Eh, Brussel Brussell minn perspettiva nazzjonali u situazzjoni żgur miex kwiż differenti minn pajjiżi oħrajn. Għal daqstant ħagġa din id din il-proċedura. Proċedura illi hija oriġinali ħafna li ma teżistix fl-stati membri. Uħut minnhom għandhom xi ħaġa simili hija iktar minn petizzjoni imma hija anqas minn inizjattiva ta' ċittadin li twassal għal referendum. Qed nitkellmu fuq isa demokrazija parteċipattiva. Allura x'inhi l-idea prinċipali? L-idea hi li nagħtu l-ċittadini Ewropej jekk pereżempju għandna miljun minnhom, intuhom l-istess poter sabiex ires u kwistjoni u dim il-Kommissjoni Ewropea, kwistjoni ta' inizjattiva Untu għambek l-istess poter pal-Ministru tal-Konsil tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew. Sa issa l-Konsil tal-Ministri u l-Parlament huma assembleji leġislattivi fl-istess ħin jista' jkollhom inizjattiva politika. U din l-inizjattiva twassal għal liġi jekk il-Kummissjoni Ewropea tiddeċidi li jekk għandu jkun Din hija responsabilità prinċipali tal-Kummissjoni Ewropea. Nistgħu noħolqu liġijiet biss skont proposti bil-miktub ħirġin mill-Kummissjoni Ewropea. Huma għandhom il-monopolju fuq dan l-eżerċizzju huwa monopolju legali imma mhuwiex monopolju fuq l-ideali politiċi. Għanna l-istatistika u nistaw naraw illi fuq medda ta' xar snin, 15 sena, l-inizjattivi politiċi għal leġizlazzjonijiet ġodda jew politika ġdida oħra dejjem maqsuma b'mod ugwali bejn il kunsill tal-Ministri Parlament Ewropew u Kummissjoni Ewropea. Issa permezz ta' trattat aħna qed nipproponu illi konna ir-raba awtur għal inizjattivi politiċi, ġifieri l-ċittadini. Jekk iċ-ċittadini jenaqdu Imbagħad ikollu jistgħu resqu inizjattiva qudiem il-Kummissjoni Ewropea. Responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea tkun li tanalizza l-kontenut tal-proposta u mbagħad tiddeċidi mod liberu taħt ir-responsabilità tagħhom jekk jixtiequx jitraduċu din l-idea f'leġiżlazzjoni Ewropea jew jipproponu emenda lill-liġi ġa eżistenti jew jirrevokaw liġi eżistenti jew nkella li jiddeċidu mod ieħor. Ovvjament imbagħad ikun l-Kunsill u l-Parlament li jiddeċidu. Il-proċedura permezz tal-Kommissjoni u l-Kunsill permezz tas-Sur Chastel hija hekk. Differenza bej din l-inizjattiva ta' unnek u l-protesta li kanna l-bira fi Brussel, per eżempju, li din hija proċedura li tistieden li ċittadin li jaġixxi bħala ċittadin li intervjeni forsi sabiex jitlob il-politika Ewropea tiġi mwaqfa sabiex tiġi revokata liġi Ewropea ma l-idea i li jintervjenu b'mod pozittiv li jistidnu l-Kommissjoni Ewropea sabiex tibda ideja jista' jkun kolħat NGOs, trade unions, imma l-mira prinċipali tibqa iċ-ċittadini Ewropej illi normalment ħadd ma interessa ruħu fihom hemm kategoriji bħal dawn għaliex minħabba raġunijiet ġeografiċi u minħabba nuqqas ta' saħħa sabiex joħolqu lobby, per eżempju, mod partikolari dawk iċ-ċittadini Ewropej avangardi li jgħixu fi stat membru illi mhux tagħhom Jiżewġu hemm, kollhom it-tfal jiddivorzjaw hemmhekk, jidmutu hemmhekk, joħolqu negozji, ifallu, jimerdu skont il-liġijiet illi noħol u għawnek dawn il-problemi għandhom ikunu solvuti b'mod faċli, ma fil-prattika dan mux iseħ fil-fat. Għal daqstant, dak iċ-ċittadini illi ħadd ma interessa ruħu fihom biżejjed sissa hemm bżonn illi jinetaw il-mezzi sabiex direttament jajdu mux bl-idea illi sistematikament jgħirdu dak li sar, imma jajdunna xinu ma problemi taħħom fil-ħajja ta' kuljum u naraw kif maħħom nistaw nibnu il-liġijiet li għandhom zonni ċittadini Ewropej. Ura preċiza. Grazie ħafna dik id-deskrizzjoni preċiża li tajtna, speċjalment eh, ehm, l-aspet li jinti ħadd mela s nixtieq nitlob il-Sinjura Gurmaj sabiex ehm, tidħol fiktar dettal dwar il- Kumment li għadna kem smajna minn sur la, la Mosur, Iva, dan il-rapport importanti ħafna u importanti li um, erba imsieħba jena tnejn mill-Kumitat Kostituzzjonali uh, u għetniħu pjaċiru koll li Gerald u Dajana edina u u koll uh, maħna xedem diffiċli tasal għal konsens eh, u jiena nishtiq u koll nilqa l-kollegi sur Rot Cestellu Sevkovic dina l-ewel darba li jett diskutu din l-inizjattiva importanti eh, mal-parlamenti nazzjonali u eh, u qed nilqgħu koll is-sur Rot li se jagħti keynote speech aħna vera kanna xorti tajba li kanna diskussjoni mal-Komitat Reġuni l ekosak u eh, nixxi eh, jiena nirringrazzja l-kollegi kollha li huma interessati f'din il-lodda tajba u tajb li konna din lodda għal demokrazija Hmm, imma ovvjament eh, minnaj sur kazini xejn ma jista jimxi il-qoddim. Nishtiq najdilkom dwar l-affariet li saħħaw fil-passat, antikom naqra gwida xaħna diskutejna ma għalan eh, eh, Alan eh, naf u provajna naqsmu għax u raġel kif jistaw jaqsmu ix-xogħol għax wara kull raġel ta' suċċess dejjem ħassib mara wara kull mara ta' suċċess dejjem ħassib raġel. Insamma, mela, għadna t-namlu għahna ħidma tajba, mela, għanna dokument tajab ħafna nishtiq nir-ingressa l team tijak, nishtiq nir-ingressa l-Mario li jatawnek f'din is-sala, verament aħna xtaqna naċċertaw li waqt il-President Trio u jiena vera gurija li jiena Ungariza u um, jiena vera kontenta l-Ispanjoli u l-Ungarizi setaw jaħdmu fl-imkien u sajna aħna noħarġu bi dokumenta ħidma tajb ħafna mattini ta' Lulju nixtieq nirringrazzja it-timijiet kollha aħna vera kapax li namlu affarijiet tajbin. ovvjament eh, waqt li konna tenħiju din l-inizjattiva aħna kellna nkunu mm, xprunati, eh, kellna ħafna ħafna eh, kollaborazzjoni, hemm responsabilta kbira ma ovvjament tista' jkun perikolus, għax aħna nafu eh, kemm il-nies votaw fl-aħħar elezzjonijiet parlamentari, jiena konferm kontenta li kont parti mid diskussjoni tar-rapport ta' Sur Daf dal odu fejn u nafu li inqas minn 50% ta' Ewropej jemnu fid-demokrazija Ewropea. Jiena nemmen li l-maġġoranza tagħna huma hmm, hmm, rappresentanti Ewropej. U eh, peress li l-erba li aħna stajna naħdmu fl-imkien għallek jiena nemmen li għanna skeda ta' żmien diffiċli ħafna qudiemna u ovvjament u importanti ħafna li fit-8 ta' Deċembru kif sema l-President tiegħi eh, jista' jkollna dibattitu fuq l-abbozz għax l-abbozz huwa lest ovvjament irridu naħdmu fuq eh, il-lingwi kollha 22 lingwa ħalli bekk ikun hemm verżjonijiet kollha lingwistiċi se konna l-opinjoni u koll mill-komitati l-oħra per eżempju ta' affarijiet eh, legali da' kulturali rrit nsemmi li la bozza regolament tal li kien proposta tal-komissjoni ta' tina bazi tajba u bi bazi tajba faċli mbagħad li nkunu nistgħu nagħmlu progress u ovvjament eh, nixtieq nirringrazzja l-Mario nixtieq nirringrazzja t-tim ta' Maro Sefkovic u l-Komissjoni wkoll ammettit li mm, mm, kien hemm limitazzjoni stretti ta' ħin allura huma flessibbli li jisimgħu suġġerimenti l li bħalissa din fin-nofs tal-proċedura kollha u aħna din fil-ħin ix-xira li konna diskussjoni u jiena konspirata ħafna eh, dal-għodu meta s-surda mm, firċeva 26 kumment fuq ir-rapport nitgħamel li nistgħu aħna mm, nċivu l-istess ammont ta' kummenti eh, minn għandkom u kol, ovvjament nishtiqu aħna ntejbu il-labbozza regolament tal-Komissjoni Flet eh, eh, modi, ġifiri, xinu għal l-iktar importanti eh, għal ċittadini għad dawk li jihdu id-deċizjonijiet li l-affarijiet ikunu iktar faċli jisiru, ċittadini jixtiqu iktar informazzjoni fuq l-inizjattiva ta' ċittadini u nixtiqu aħna li ikonna għodda demokratika, ġifiri ħaġa efficienti mm, u um, li ċittadini jistaw jużaw. Iva kellna dibattitu li għanna nibdew mill-2016 l-Europa miftuħa l-kulħat mm, Għalija, Iva, nistaw aħna niddiskutu l-affarijiet f'moment bikri u nittama li l-Stati membri l essi li bidlu il-leġislazzjoni tagħhom għax ovvjament trid tagħmel dan u aħna nipproponu numru ta' tibdiliet fil labot sa' regolament għalli bek nevitaw li jkun hemm xi amministrativi amministrattivi żejda li jistgħu jikkawżaw xi frustrazzjoni fost iċ-ċittadini għax aħna għandna responsabilità nistgħu nagħmlu aħna affarijiet tajbin ma rridu naċċertaw li nagħmlu dan mod xieraq għalhekk biex intikom eżempju l-Kummissjoni proponiet li Eh, tikkontrolla jekk din l-inizjattiva tista mm, taħdem wara li tkun ġabret ħafna firem xi 300 firma. Punti ħor importanti waqt il-proċess Mela, jekk jinġabru miljun firma dawk li organizzaw se jihdu żmien, eh, ovvjament irridu jihdu xi ħaġa lura. Smieħ ħalli bekk ikollha minn ħin jispjegaw dak li qed nitkellmu dwaru, ovvjament din tkun rabta, rabta ma' ċittadini Ewropej, rabta li tista' tagħtina gwida. Mżewġ eżempju bista tip li nixtieq nara fil-kuntest. Eh, is-sur L-Assur ovvjament daħal fiktar dettal dwar dan u dwar il-funzjonament l-nixtieq eh, ngħid li aħna qed naħdmu sabiex da dokumenti jisir disponibli mill-aktar fis possibbli u nixtiequ li jkollna ftejm ġust tal-aħħar ta' din is-sena ovvjament eh, dan ikun eh, isu rigal ta' wara trattat ta' Lisbona u għalhekk jiena naħseb li għanna bżon ħin bizzejt sabiex noħħġu b'dan il dokumentu u nuru li xittadini li aħna lessi li namlu xaħġa tajba u flimkien. Għalek għal dan il-għan aħna Lessil nisimaw il-kontribuzzjonijiet ta'kom minn madwar l-Europa kollha u mill parlamenti Nazzjonali. Ovvjament il-Parlamenti Nazzjonali uraw interess kbir fi dibattitu tagħna. E, u e, kemm fil-Kumitat tal-Petizzjoni kif ukoll Factco u nista' jiena nserħ graskom li aħna se nkomplu bl-istess pass għandna bżonn ta' xogħol ta' kwalità tajba ħalli bekk nuru l-ċittadini għax e, ċittadini tagħna irridu jaraw li aħna qed nagħmlu l-affarijiet bis-serjetà. Grazie, signora Gurmai. Allora chi vuol parlare la signora Wallis? Min jixtieq jitkellem, signora Wallis? Thank you very much, President. I... Grazie ħafna, President. Uh, kif eh, nassob b'sartu dan kien teamwork, teamwork bejn il-rapporters, bejn l-istituzzjonijiet u jena nasib li rridu aħna naċċertaw li dan ikun teamwork mal-parlamenti nazzjonali u kol għax qatt mu se noħol u spazju demokratiku Ewropew sakemm ma nagħmlux dan flimkien u mal-kollegi tagħna mill-parlamenti nazzjonali fl-istati membri individwali, imma aħna hawnhekk nixtiequ noħolqu xi ħaġa li attrajenti u faċli li ċittadini kollhom aċċess għalih għalibek din l-offerta min-naħa tagħna li ċittadini ġifir li dawn li parteċipaw fid demokrazija din l-offerta jihdu u jużawa Mela, e, jiena u l-kollega tiegħi il kumitat tal-Kummissjoni konna spirati mill-esperjenza li ħadna matul dawn l-aħħar snin ta' dritt tal-ċittadini li jresqu petizzjonijiet lil dan il-Parlament. Dritt importanti li kull ċittadin Ewropew għandu u għalhekk nistaw naraw kif dan il-proċess għandu jizviluppa u għandu jiġi użat aħna għanna nkunu ċari li uffiċċju ta' petizzjonijiet u ma tantx jagħtina l-istess ammont ta' dritt ta' inizjattiva ċittadini li dawn jipparteċipaw ma xorta waħda esperjenza li nistgħu nitalmu minn minn għandha u nixtieq jiena nifoka fuq żewġ kwistjonijiet qed natu id-dritt għal petizzjoni lil kull resident tal-Unjoni Ewropea ix il-età tal-persuna, ġifiri kull resident xin il-leta ġifir ma kienx hemm xi revoluzzjoni, ma kienx hemm xi eh, problemi kbar sistema miftuħa u naħseb li hemm ħafna minna f'dan il-parlament li jħossu li aħna għanna jkollna limitu ta' 16 għanna nbaxxu l-età imma jiena nemmen li nistaw um, anzi immorru li l-in jekk vera nixtiequ l-parteċipazzjoni ek għanna namlu specialment maż zaħtana tagħna u wara kollox kull ma qed ngħidu aħna li ċittadini inti għandek id-dritt li tiffirma Dan forsi jista' jkun l-ewwel qatt demokratiku tagħhom bat iktar tard dawn jistgħu joħorġu jivvotaw. Imma ejja nagħtuhom dan id-dritt li firmaw u jitlu fid-dibattitu mill-aktar fis possibbli. U aħna nasbu wkoll li dinja inizjattiva Ewropeja għalhekk jekk ikollna tajiet differenti u regoli differenti fil-pajjiżi differenti dan se jimmina l-aspett Ewropew tal-affarijiet li qed nippruvaw niksbu u l-affarijiet mhux se jkunu indaqs indaqs. L-istess nixtieq ngħid fuq kwistjoni oħra, jiġifieri aħna kif nistgħu nikkontrollaw il-firem. Jiena naħseb li huwa tajjeb li kull stat membri jkun involut li jivverifika jew kontrolla dawn il-firem kifet jiena stess fil-bidu rridu naħdmu fl-imkien bħala tim imma jekk l-istati membri jibdew jisaqsu jiena nifhem u nrispetta l-fatt li dan jista' jkun il-każ xi stati membri. Jekk xi stati membri jibgħu jitolbu eh, xi kontrolli bħal IDs jew passaporti dan jista' jkun fattur ta' ostaklu għal dawk li jixtiequ jiffirmaw. xi riċerka u rrit li dan jista' jkun il-każ nafu li hemm xi stati membri li mhux se jitolbu għal karta ta' identità, għalhekk aħna nixtiequ nitolbu li ma titlobx ID meta n-nies jixtiequ jirresqu petizzjoni għalhekk il-għala għandna bżonn identifikazzjoni sabiex tiffirma inizjattiva. Irridu aħna iva E, inżommu il-proċess ta' verifika sempliċi kemm jista' jkun. L-aħħar punt tiegħek. Dinja xaġa li tallimna mill-Kumitat eh, tagħna ta' petizzjoniet. Jekk inti toffri xi ħaġa li ċittadini jixtiequ dawn jaraw riżultat, jixtiequ tweġiba. Għalhekk irridu nkunu ċari li fl-aħħar tal-proċess jekk jinġabru miljun firma mod korret mela l-Kummissjoni tkun taħt obbligu li twieġeb bl-istess mod li se twieġeb il parlament istess mod li twieġeb il kunsil tal-Ministri u eh, risposta għandha tkun ċara u ċittadin irid ikun jaf eżattament se jieħu dan lura. Jiġifieri l-affarijiet irid ikunu sempliċi, irid ikun hemm aċċess u jrid ikun hemm aspett Ewropew. Qegħdin aħna qed naħdmu flimkien. Grazzi ħafna mela. Raba kelli imma nixtieq nilqa l-Onorevoli Mazzoni li waslet iċ tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u naqdet hawnhekk magħna u hawnhekk bil-qeda sabiex titkellem dwar ir-rwol. Għalek nixtieq nipproponi li l-ewwel nista' ngħaddi l-mikrofonu lil Gerald Hefne għalli bekk ir il-rapporters kollha jitkellmu. Umbat, Ivan nadim il-mikrofonu lilkom imma ma nafx jekk forsi titkellem issa iktar tard, mm, tajjeb wis. Mela, għalek irridu aħna jkollna tibta prezidenza komuni bejn is-sinra Ruten u jiena jiena se nkun iċ-ċer tal- eh, tal-President eh, Chastel u Sur Sefkovic eh, għalek nixsew aħna nalqu dil-parti bil-kummenti ta' Sur Hefner. Grazzi ħafna. Din l-inizjattiva ta' ċittadini um, dawk uh, il- wedet li Lisbona tat l-ċittadini u eh, l-Europa nistan namlu għall-Europa taħt ċittadini. Kif smajna diġa aħna l-istituzzjonijiet Ewropew u l-Parlament Ewropew aħna din il-bot mill ċittadini ċittadini għom il-bot mill-deċiżjonijiet li qed jittieħdu hawnhekk. Permessa din l-inizjattiva dawn jistgħu iqajmu kwistjonijiet jagħmlu proposti lill-Kummissjoni Ewropea għal liġijiet ġodda għal deċiżjonijiet ġodda u għalhekk fl-opinjoni tiegħi qed nitkellmu dwar l-ewwel strument transnazzjonali fuq il-parteċipazzjoni ta' ċittadini ġifieri ħaġa ferm importanti u importanti ħafna li l-Ewropa turi l-nies li għandhom vuċi fl-Ewropa li ftaħna ħna il-bibrin għaċ-ċittadini din hija l-attitudni għandna naħdmu fuq din il-kwestjoni f'dan l-ispirtu għalhekk jiena naħseb li huwa importanti li peress li normalment għandna rapporter wieħed u eh, f'xi ftit kważiti għandna tnejn imma s erba' rapporters minn erba pajjiżi differenti u erba gruppi politiċi differenti. Ħadmu fl-imkien, ħadnu mill-qrib, ħadmu mal-Kummissjoni, mal-Kunsill, għalli bekk um, joħarġu bi leġislazzjoni xirqa u għalek jekk nixtiequ nkunu uh, miftuħa Sissa, madu xċert jek din l-inizjattiva ta' ċittadini se tħeġġeġ l-nis intervenu fuq kwistjonijiet Ewropej, jista' jkun hemm ħafna frustrazzjoni, per eżempju, jekk ikun hemm ġarbra ta' miljun firma ma l-unika ħaġa li se jirċievu lura li wara sitt eh, xhur itra mill-Kummissjoni li tajt grazzi tal-li tajtna dawn il-firma ma mhux se nsegwu l-proposta tiegħek. Ovvjament, eh, ċertament, dan mhux se jkun biżejjed għalhekk qed nitkellmu aħna dwar il ħol all-in ta' dialogu, debattitu bejn iċ-ċittadin u l-istituzzjonijiet. Aħna qed naħdmu f'dan il-grupp fuq dan ħalli bekk il-ħagġa tkun faċli għal-ċittadini, eh, ħaġa pratika mhux burokratika u li nifukaw fuq id-dialogu mhux qed nitkellmu dwar deċiżjonijiet jew referenda li qed nitkellmu fuq li ikun hemm proposti, jisiru proposti. Għalek, nishtiq nitħol f'xi detta lawnek kif diġa smajna aħna t-niproponu li inneħħu dan il-level massimu addizzjonali ta' 300.000 firma meta il-Kummissjoni mm, dak iż-żmien proponiet li tiddeċidi fuq il-municipalità ta' proposta possibbli li eh, iva in nies jistgħu jibdew eh, jiġbru dawn dan 300.000 firma jagħmlu ħafna xogħol u mbagħad jgħidu eh, raw jekk aħna permessi li nagħmlu hekk u forsi jridu jerġbu jerġgħu jiġbru dawn il-firm jekk m'għamlux dan kif suppost, ġifieri aħna nixtiequ li din il-proċedura ta' kontroll tibda fil-bidu. Imma jekk nimxu mal-proposta attwali tal-Kommissjoni li kull persuna tista' e email u seħdan l-email inizjattiva ta' ċittadini mela jista' jkollna ħafna inizjattivi li mhumiex seri. ġifieri aħna nixtiequ nipproponu li inizjattiva ta' ċittadini tista' tinbeda bi grupp ta' seba' ċittadini biss seb, minn seba' pajjiżi membri. Jiġifieri eh, ikun hemm ħafna ħsieb wara din l-inizjattiva, ħaġa serja, in-nies organizzaw xi ħaġa mbagħad il-Kummissjoni il-Kummissjoni tara jekk l-affarijiet jaqgħu taħt l-ambitu tal-Unjoni Ewropea jekk ma jimxux ehm, kontra il-trattati il-Kummissjoni għandha dritt tfassal eh, leġislazzjoni jekk iva mbagħad dan il-grupp jista' jiġbor il-firem u dwar il-verifika li smajna minnant Dajana u eh, nishtiq najt, nishtiq nsemmi zewċ punti Mela, l-iskeda ta' żmien. Aħna fil-Parlament naraw l-ebda raġuni l-għala għanna jkollna skeda qasira ġifri ta' 12 xar fil-kampanja nazzjonali iva dan huwa biżiet imma fuq livell Ewropew jekk inti trid tiġbor firem fi ħafna stati membri differenti wis probabbli dan mhux ħin biżejjed u ma nixxux aħna li n-nies pressjoni fuqhom li jaġlu Hemm ftit organizzazzjonijiet li jistgħu jiġru l-ferem daqshekk eh, malajr. Aħna nixxiequ li pereżempju l-organizzazzjonijiet mhux governattivi jkunu eh, jistgħu jiġbru dawn il-firem. Eh, u aħna nixxiequ li jkollna 18-il xahar u mhux 12-il xahar. L-aħħar punt tiegħi x'in id-differenza bejn inizjattiva ta' ċittadini u petizzjoni jew inkella nista' ngħid eh, ċittadini se jieħdu lura minn dan il-miljun firm. Eh, Ġifieri ħafna xogħol jekk qed nitkellmu dwar itra mhux biżejjed għalhekk il-Kummissjoni għandha tkun obbligata li tistieden lil dawn il-ċittadini għal smigħ pubbliku ħalli bekk il-Kummissjoni tisma' l-ċittadini, tisma' l-argumenti tagħhom. Ġifieri l-idea li niftu l-bibin li noħolqu eh, dibattitu dialogu dan huwa l-aħjar riżultat tal-inizjattiva ġifieri li ċ-ċittadini ħossu li din l-Ewropa tagħna aħna nistgħu nagħmlu proposti u dawn il-proposti qed jinstemaw fi Brussell. Il-Kummissjoni mhix obbligata li issegwi imma hija obbligata li tisma'hom dawn il-proposti tikkonsidrom bis-serjetà. Grazzi ħafna. Kjoġbok, grazzi ħafna, Sir eh, Hefna. Eh, għalek eh, dwar eh, Nishtiq issa naddi l-mikrofon li miss sur Rott eh, li huwa membru mill-Bundestag jew Parlament Ġermaniż. Eżis kollegi nixtieq nirgrazzjakom għal din l-opportunità li nati il-pożizzjoni tal-Bundestag Ġermaniż u Jiena onorat u nittama li nista jiena nikontribuxi għal din diskussjoni fil-opinjoni tagħna l inizjativa ta' ċittadini għandha tkun għal ċittadini tal-Ewropa. Iġifiri għandna bżonn li eh, l-ħaġa tkun mm, fatli għal ċittadini li jużawha mhux demokratiku kemm jista' jkun u Kulħadd irid jagħmel kontribuzzjoni, il-Kunsill Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Irrid ikun hemm dialogu u ċittadini għandhom ikunu jistgħu jieħdu sem f'dan id-dialogu il-membri tal-parlamenti nazzjonali eh, ovvjament eh, huma ċittadini wkoll, jiġifieri u importanti li eh, iċ-ċittadini huma riflessi f'din l-inizjattiva. Nixtieq jiena nirringrazzja l-rapporters tal-Parlament Ewropew, is-Sinjor Gurmaj, is-Sur Hefne, Sinjora Wallis, Sur Lamasser, Iva, ħafna qbil bejnietom. U eh, ħafna mill-kollegi fil-Bundestag Ġermanis jaqblu wkoll sissa kellna żewġ dibattiti fuq din l-inizjattiva ta' ċittadini fil-Bundestag u u eh, għat ta' mozzjonijiet eh, mill-oppozizjoni, il-grupp politiku tijaj uża l-proċedura ta' konsultazzjoni mal-Komissjoni Ewropea sabiex stajna nresqu l-opinjoni propja tal-grupp. Mannix aħna nisqu iżejjed imma fuq din l-sativa xkun ma t-namlu qed nitkellmu dwar xi ħaġa li nistgħu nemżuha mad-demokrazija. Id-dibattiti għandna nagħmluhom iktar Ewropej, imma organizzazzjonijiet u l-partiti differenti dawn għandna nagħmluhom iktar Ewropej. Jiena imħasseb dwar il-fat li palissa isna dejjem minn xejra ta' nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid eh, il-partiti populisti eh, nis li jisom jishtiqu jitbedu mill-Europa, jishtiqu inqas Europa. Imma ma nix aħna namlu iktar xkil, għanna nibnu il-pontijiet aħna u qed nitkellmu aħna dwar inizjattiva li ġem mill-qalba ta' l-Ewropa, mhux minn xi parlament, mhux minn xi organizzazzjoni, le mill-ċittadin. Dan l-istrument iva importanti, jenna daqxej inkwetat eh, dwar xi kummenti li saru qed nitkellmu aħna dwar inizjattiva mhux referendum. Il-Kummissjoni għanna u l-korpi jew l-entità l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea għandha jieħdu din l-inizjattiva bis-serjetà. Nixtieq jiena nagħti xi eżempji mill-Bundestag Ġermaniż kif qedtilkom fil-Bundestag dunu hemm bil bejnietna u aħna nixtiequ li n-numru minimu ta' stati membri jitnaqas fil-proposta oriġinali tal-Komissjoni kien hemm terz tal-istati membri ma' din hija problema lina aħna nixtiequ li kwart. Iġifieri dan għandu jkun in-numru minimu ta' stati membri. Dan għandu jkun biżejjed. Aħna kuntenti bil-fatt li il-kwora zissa tnaqsu għanna naraw aħna li din dawn l-inizjattivi, dawn il-petizzjonijiet huma użati mill-ċittadini tal-Istati Membri tagħna. U jekk eh, wieħed eh, jekk wieħed jista' jieħdu l-inizjattiva dawn il-kontrolli għandhom isiru fil-bidu tal-inizjattiva. Għax vera ħasra jekk wara pereżempju li nġabru eh, eluf firma tajdilhom dawn le, il-proċedura ma tistax tkompli għax din ma taqax taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Kuna miktar dizappunt u jkun hemm żira fil-euro ċettiġiżmu, ġifieri l-kontrolli għandhom isiru fil-bidu. Nixtieq nagħti pariri li l-Parlament Ewropew m'għandniex aħna pereżempju noħolqu entitajiet ġodda sabiex ikun hemm kontrolli smajna proposta li kolna komitat ad hoc ta' esperti Għalix ma nistawx aħna nużaw il-Komitat tal-Petizzjonijiet lew il-Parlament Ewropew f'dan il-proċedura, jew il-Kummissjoni forsi. Mbagħad tista' jkollna aħna entità partikolari, il-Parlament jista' jaqdi rwol, ovvjament il-Kummissjoni għandha bżonn taqdi rwol tagħha taħt trattat tal-Lisbona. Nam lebda dubju dwar dan, imma m'għandniex aħna bżonn xi entitajiet ġodda, anzi għandna nużaw dak l-entitajiet li diġà jeżistu Nixtieq ngħid hawnhekk li aħna favur l-idea li jkun hemm id-dritt ta' appell. għax l-organizzazzjonijiet, eh, ċittadini li qed jieħdu l-inizjattiva, jista' jkun li dawn eh, per esempio ma jaqbrux ma' deċiżjoni tal-Kummissjoni, għalhekk irid ikun hemm id-dritt appell dim il-Qorti Ewropea l-Ġustizja tal-Ġustizja jiena ferm kontent u dina kontribuzzjoni kostruttiva li id-dibattitu jkun wieħed eh, prattiku u tajb li jkun hemm linji gwida għal dawk li qed jieħdu l-inizjattiva. Naħseb li din se tkun kontribuzzjoni għalli bekk il-ħaġa tkun faċli ċittadini jużawha. Illum, proċedura li mhix online ma taħdimx fil-prattika, ġifieri l-proċedura għandha tkun online. li ma taqtax qalb ċittadini Aħna fil-Bundestag eh, Ġermanis eh, għanna sistema tal-petizzjonijiet online. Din sistema jida fis ftit snin u ċittadin kull ma jrid jagħti ismu u l-indirizz tiegħu mhux eh, numru ta' karta tal-identità jekk inti tixtieq tressa eh, petizzjoni lill parlament Ewropew kull ma trid tagħti ismek u l-indirizz. U għalhekk eh, l-ossakli jew il-kontrolli m'għandhomx ikunu iktar għall Parlament Ewropew. Nilqa' fatt li rapporters proponew dialogu Jekk iċ-ċittadini mela dawn għamlu daqseg sforz u kienu attivi, riklamaw, mm, ħarġu fit-toro u ġabru dawn il-firem mela dawn għandhom ikollhom dritt li jiltaqaw ma l-entitajiet eh, differenti, speċjalment il-Kummissjoni, għandhom dritt għad dialogu ma l-Kummissjoni u dwar l-iskeda ta' żmien jiena favur soluzzjoni prammatika. Jena nasib li 12 xar periodu qasir wis 8 xur eh, għall-inizjattiva 18 eh, xar, skużawni. Um, il xar bil żejet Għalek 18 il xar Iva imma jekk jinġabru l-firem qabel ovvjament il-proċedura tista' tiġi konkluża qabel. Tajjeb li eh, il-proċedura tiġi konkluża mill-aktar fis possibbli għandna nuru li qed nieħdu dan iċ-ċittadini bis-serjetà Mhix aħna nkwetati dwar dan din l-inizjattiva, aħna kontenti nixtieq neħduha bis-serjetà fil-futur għalhekk Jrid ikun hemm negozjati bi riżultati tajbin. Grazzi. Grazzi. Issa jew nagħlqu din l-ewwel fażi, din l-ewwel parti tal-laqa tagħna llum. tan nagħmlu billi wara reporters wara l-Onorevoli Roth illi tagħna l-opinjoni tal-Parlamenti Nazzjonali nisimgħu l-interventi tal rappreżentanti tal-istituzzjonijiet Ewropej. L-ewwel net nisimgħu l-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea l-Onorevoli Olivia Chastel. Kommissarju, Aziz Presidenti, Aziz Deputati, kif diġa għamlu l-kellima ta' qabli, ikolli nejt illi waħda mlaffert il-ġodda ta' tratt trattat ta' Lisbona huwa it-tisħiħ tal-karattru demokratiku tal-Unjoni Ewropea. It-trattat dan jagħmlu b'ħafna modi saħħaħ il-settat tal-Parlament Ewropew. Jinvolvi aktar parlamenti Nazzjonali fil-proċess demokratiku, isaħħa demokrazija rappresentativa fih dan l-Unjoni Ewropea. Kif qalu oħrajn fosthom il-President tal-Parlament tal-Belġu, il-Trattat tal-Lisbona rrit u kol jestendi il-parteċipazzjoni diretta ta' ċittadini. Rrit iżid demokrazija rappresentativa billi iddaħħal aktar sem demokratiku. Il-Trattat tal-Lisbona daħħal id-dritt tal-inizjattiva popolari li se jippermetti b'ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistiednu lill-Kummissjoni biex tippreżenta inizjattiva leġislattiva. Dan huwa wieħed mill-aspetti l-aktar konkreti fost dawk li daħlu fit-Trattat ta' Lisbona. Dan din l-inizjattiva popolari ser twassal għal aktar spazju pubbliku Ewropew. U għalhekk jiena sodisfatt nisab hawnhekk illum foskom biex nisma' dan id-dibattitu li żgur ser ikun dibattitu mqanqal. Jiena Irrid nisma l-esperjenza tagħkom, esperjenza li ġejja mill-pajjiżi tagħkom. Biex aħna nwettqu dan id-dritt irridu nsibu bilanċ. Dan il-bilanċ spiss huwa diffiċli wieħed isibu. Hemm regoli u proċeduri. Ma rridux ikunu regoli u proċeduri li jaqtaw qalb dak li jkun, imma jrid ikun strumenti li jibqa' replay niċ-ċittadin ċittadin irid kollu aċċess faċli għalih, irid jiggarantixxi wkoll il-kredibilità u l-effettività. Kif tafu il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea diġà mill-14 ta' Ġunju aktar minn tliet xhur ilu kien ta' approċ ġenerali tiegħu dwar din proposta ta' regolament illi ġiet preżentata mill-Kummissjoni Ewropea biex jitwettaq dan dritta inizjattiva. Minn ma noqgħod nidħol fid-dettall affarijiet tekniċi nixtieq infakarkom ftit elementi marbuta ma' dan id-dokument. Il-Kunsil qed jipproponi biex numru ta' numru minimu ta' stati li minn li minnhom iċ-ċittadini rdi jipparteċipaw din l-inizjattiva li jkun dak ta' terz, iġifieri terz tal-istati membri, iġifieri disa. Il-Kunsil qed jitlob li jkun hemm numru minimu ta' ċittadini għal kull stat membru. A bażi ta' Eh, formula matematika li assimili għal dik li bija nikkalkulaw il-numru ta' deputati għal kull ċittadin. Għanna 100.000 firma, flok 300.000 firma pala threshold għal kontroll ta' ammissibilità, un-bat l-inizjativi li ma jitħlux taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' trattat li mhumiex ammissibbli li jistgħu jimma laffamaw dawn irridu inwarbuhom mill-ewwel. U għalhekk nixtiequ nħeġġu lill kummissjoni Ewropea biex tippromovi software li jkun jista' jħares ir-regoli tas-sigurezza online għaliex aħna naħsbu li dan is-software jippermetti biex dawk li jagħmlu din l-inizjattiva jkun jistgħu għab b'mod aktar faċli u jħarsu regoli marbuta ma' data protection. Il-Kunsill mbagħad il proposta tal-Kummissjoni billi jgħid illi għal kull stat membru hemm bżonn tal eh, data marbuta ma' l-identità ta' dak li jkun. Mbagħad irdu nagħmlu starriċ għabbażi tal-ferm li konna biex nkunu nistaw inwieġbu bl-aktar mod effettiv. Fej wasanna palissa. Nistax nitkellem fisem il-Komissjoni, iżda eh, din nistennew pożizzjoni tal-Parlament Ewropew biex ħana nkun nistgħu nkomplu għaddejjin bin-negozjati tagħna fuq livell ta' triologu bejn it-tlet istituzzjonijiet biex bekk nkunu nistgħu navanzaw aktar għabbażi ta' skeda ta' żmien li sa stabilejnija illi supposta l ta' din is-sena aħna ser inkunu nistgħu nadottaw dan ir-regolament. Aħna fil-Kunsill naħsbu illi s-suġġett huwa suġġett urġenti. Għaliex huwa urġenti? Għaliex fl-ewwel ta' Diċembru diġà ser ikunu ilu sena li daħal fis seħtra ta' Lisbona u iċ-ċittadini jifmu ħażin jew ma jifmu ma jkunux jistgħu jifmu li wara sena li daħal fis seħħ trattat ta' Lisbona t-tliet istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għadhom qegħdin jitlewmu bejnietom mingħajr ma kun irnexxilhom jisibu ftehim dwar il-proċedura li tippermetti biex iċ-ċittadini jsemmaw leħinhom. U għalhekk dan huwa l-ispirtu li bih il-Kunsil qiegħed jitratta din il-kwistjoni frabta mill-qrib mal-Parlament u mal-Kummissjoni. mal parlamentu mal parlament u mal kummissjoni għanna laqat mod frekwenti, laqat kostruttivi u issa irridu naslu lejt minn dawn il-laqat biex nkunu nistaw namlu regoli li jippermettu biex aħna il-wet u din l-inizjattiva. Din hija waħda mill-iktar inizjattivi demokratiċi fi trattat ta' Lisbona. Grazzi, jien nixtieqnu l okkażjoni biex nirringrazzjak tal-preżenza tiegħek puntwali, permanenti, intelligenti, dejjem kont hawnhekk. U l-istess ħaġa tapplika l-Viċi President tal-Kummissjoni, Sur Sefkovic, illi ġi kemm il-darba hawnhekk dan il-Kumitat. Aħna smajnih kemm il-darba wkoll f'din il-Kamra. il kamra huwa għandu għal qalbu il-pożizzjoni tal-Parlament. Ek joġbok. Sur Sefkovic. Grazzi tassew. Sur President, Ministru, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, tal-Parlamenti Nazzjonali, jiena kuntent illi aħna għandna din l-opportunità li ndiskutu flimkien bejnietna l-membri tal-Parlament Ewropew dawk nazzjonali kwistjonijiet importanti bħal proċeduri elettorali u l-inizjattiva ta' ċittadini Jekk naraw illi min jirbaħ mit-trattat tal Lisbona hija xi ħaġa ċara illi kien il-Parlament Nazzjonali, kienu il-Parlament Nazzjonali, il-Parlament Ewropej, Ewropew u iċ-ċittadini. U hekk kif aħna qegħdin nimplementaw Trattat ta' Lisbona, issa qegħdin naraw dan kollu jitwettaq fil-prattika. Jiena nixtieq nirringrazzjakom ħafna l-iktar il-Parlamenti Nazzjonali li taw il-kontribut tagħhom għatħejjiet tal- inizjativa Ewropea ta' ċittadini. Il-kummenti mir Repubblika Ċeka u l-Portugal l-Irlanda kienu kummenti importanti ħafna meta aħna konna qegħdin inħejju l-abbozz ta' regolament kif namministraw din l-inizjativa Ewropea ta' ċittadini. Ġevina kummenti mill-Italja, Repubblika Ċeka, Portugal u Ċipru. E kif l-abbozz ta' regolament Jim Hay kienu importanti wkoll biex jigwidawna fi diskussjonijiet tagħna mal-Kunsill u mal-Parlament Ewropew. Jiena jkolli ngħid li aħna obbligati f'rigor tal-Kunsill kienna kooperazzjoni tajba ħafna l-Presidenza Spanjola u approċ kostruttiv mal-Presidenza Belġana. Jiena nemmen illi grazzi għalihom aħna innexxinna niksbu dan il-ftejjim ġenerali minn mindu kienem il-proposta tal-Kummissjoni. Aħna issa qegħdin nistennew għal-verżjoni konsolidata u rapport minn tal-Parlament Ewropew nsabbu ħerqana li kif smajt suppost dal-waqt ikun lest għaliex dan ser jippermettilna biex aħna nkun nistgħu navanzaw b'din il-proposta u niddiskutu dan bażi ta' triologu. Jiena jkolli ngħid illi ħafna mid-dettalji ġew preżentati tajjeb ħafna mill-Sur Chastel U jiena kont qed nisma' wkoll għal pożizzjoni il-pożizzjoni tal-Onorevoli Rot minnaħa tal-Bundestag u qed nara li hemm opinjonijiet differenti bejn dawk tal-Onorevoli Rot u il-membri tal-Parlament Ewropew. Sa' nitkellem dwar dawn il-kwistjonijiet li tkellmu l-kelima ta' qabli dwarhom. L-ewwel nett, terz tal-istati membri. Għaliex aħna iddeċidejna illi nazlu terz tal-Istati Membri għaliex rajna loġika li kienet b'saħħitha li konna terz tal-Istati Membri bħala entità li minnhom iridu jiġu il-firem għaliex għaliex aħna terz tal-Istati Membri naraw punt ta' tqul ta' tluq tajjeb biex ikonna kooperazzjoni mtejba taħt it-Trattat ta' Lisbona. Aħna narawa ewlenija biex nibdew dan il-mekkanizmu ta' verifika u proċeduri marbuta miegħu aħna rridu illi l-inizjattiva Ewropea taċ ċittadini tkun Ewropea, ikolla eh, ċertu natura Ewropea u ma jkunx hemm inizjattivi li huma reġjonali jew lokali. U għalhekk aħna għażilna illi jkun hemm terz tal-Istati membri. Irridu nżommu f'moħħna illi l-inizjattivi li jiġu minn terz tal-Istati membri ser kun qed jistaqsu l-Kummissjoni biex hija tippreżenta proposta leġislativa illi ser tkun tapplika għal 27 stat membru. U għalhekk aħna rridu naraw dan din in-natura Ewropea mill-bidu net tal-proċedura. Mbagħad rajna illi aħna biddinna il-formula wkoll ta' kif aħna nistgħu nikkalkulaw il-firem neċessarji. Aħna smajna tħassib Ġermaniżi Kont il-proposta inizjali ta' 0.2% kieku għamilna hekk kikun wis għal-Ġermanja. Għaliex dak il-każ kien hemm bżonn ta' 160,000 firma minħa tal-Ġermanja. U kun biss 1000 firma minnaħa tal-Lussemburgu. U għalhekk aħna żinna din is-sistema ġdida fejn aħna isna wkoll il-numru ta' membri tal-Parlament Ewropew u issa naħseb illi għandna sistema illi hija ħafna aħjar mhux qed teskludi l-istati membri kbar imma tagħmel aktar faċli biex huma jipparteċipaw f'dan l-istrument demokratiku hekk importanti. Xi ħaġa oħra illi ma saqniex dwarha ħafna ma naħseb li ħaġa tassew importanti. Hija importanti għaż-żgħażagħ. Aħna iddeċidejna naħseb li dan huwa l-ewwel strument demokratiku fl-Ewropa parti l-eċessjoni tal-Estonja li jippermetti li kunem firem li nġabru online. Dan juri żminijiet tagħna, jirrifletti żminijiet tagħna u approċċ tas sew ġdid, tas sew modern u miegħu e, ġib ħafna vantaġġi, ġbir aktar faċli. Mobilta aktar faċli ċittadini. Issa mbagħad hemm riski wkoll marbuta miegħu. Saħna deċidejna li naġixxu b'dan il-mod għaliex aħna irridu nużaw il-mezzi moderni ta' komunikazzjoni biex ikun aktar faċli għaċ-ċittadini tagħna. U daw l-istrumenti jgħinu kemm jista' jkun iċ-ċittadini. Kummissjoni semmet ukoll rakkomandazzjoni minħa tal kunsinja tal-Parlament Ewropew dwar is-software. Jina naħseb li kien suġġeriment tajjeb ħafna u rridu naraw kif nistgħu niżvuraw open source software li kun jista' jiġi mniżel fuq l-internet mill-organizzaturi biex huma ma jkollhomx għaddu minn proċess komplikat ta' ċertifikazzjoni ta' sistema ta' ġbir online li jkunu jridu jiżviluppaw l-organizzaturi infushom u aħna se nagħmlu l motana fil-Kummissjoni biex dan l-open source software ikun disponibbli għall organizzaturi biex niżluh mill-internet. Il-kwistjoni tal-ammissibilità, għaliex aħna daħħana dal-element fil-proposta, għaliex ovvjament aħna minnaħa ridna inħedġu li ċittadini biex huma jipparteċipaw fil-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea, iżda minnaħa l-oħra. Aħna wkoll għandna ħafna esperjenza marbuta ma' abbus, ma' propaganda negattiva, inizjattivi li moru kontra l-Unjoni Ewropea, kontra drittijiet tal-bniedem u li ħafna drabi ma jagħmlu sens. U aħna ma rridniex li jkun hemm il-possibilità li noħolqu pjattaforma li tintuża għal dawn it-tip ta' għanijiet jew inkella noħolqu xi pjattaformi illi jintużaw biss għal autopromozzjoni ta' ċertu individwi illi jridu jibdew dan id-dibattitu politiku diffiċli minnajr ma jkollhom lebda appoġġ politiku għall-inizjattiva tagħhom. Iżda hawnhekk kena trialogu informali mal-membri tal-Parlament Ewropew u mal-Ministru Xastel u naħseb li issa qed nimxu fid-direzzjoni li permess taħħa ser insibu soluzzjonijiet aħjar u minnaħat tagħna nista' niżgurakom illi aħna qegħdin infittxu li nsibu din is-soluzzjoni. Aħna ma rridux li jkollna sistema illi immedjatament twassal biex il-makinarju kollu fil-kummissjoni jiġi żeċċiż permess ta' deċiżjoni fih dan il-kulleġġ. U għalhekk aħna qegħdin naħsbu biex naħsbu biex inbidlu din il-proċess ta' reġistrazzjoni dan isir permess ta' deċiżjoni amministrativa li tkun ibbażata fuq determinazzjoni negattiva biex l-inizjattivi li morru kontra l-valuri Ewropej, kontra dritti tal-bniedem li huma frivoli u li ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-Kummissjoni biex hija tippreżenta l-proposti dawn ma jiġux irreġistrati. Il-bira ħin ċevejt il-mistoqsijiet fil-Kumitat Peti u kif nistgħu niggarantixxu li dan il-proċess huwa ġust. Din tista' tkun xi ħaġa li tittella fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jekk hemm xi dubi marbuta mal-seta tagħna, dejjem ser ikun hemm possibilità nirranġaw din id-deċiżjoni, iżda jien nista' niżgurakom illi aħna minn tal-Kummissjoni ser nippruvaw natukom għajnuna se nippruvaw nagħtu għajnuna lill organizzaturi meta huma jiġu fil-Kummissjoni bl-intenzjoni biex iniedu din l-inizjattiva huma ser jirċievu linji gwida kollha l-pariri kollha neċessarji dwar kif irdu jibdew din l-inizjattiva u jekk l-inizjattiva taqas taħt il-kompitu tal-Kummissjoni. Jek permetti li sur President l-aħħar kumment dwar dak li jiġri hekk kif il-miljun firma tinġabar u tiġi verifikata minn ħata l-Istati membri. Hawnhekk aħna ċari wkoll. Il-Kummissjoni fi żmien erba' xhur ser tippreżenta komunikazzjoni uffiċjali dwar kull inizjattiva ta' ċittadini u hawnhekk iridu biċċar ngħidu x'inhuma l-intenzjonijiet tagħna. X'inhu r-raġunament wara deċiżjoni tagħna u kif nixtiequ nipproċedu. Aħna rridu nifurmaw l-organizzaturi l-Parlament Ewropew l-Kunsill u ovvjament jina nifem il-ħtieġa li ntejbu din ir-rabta ma' ċittadin, ntejbu il-kwalità ta' dibattitu politiku fiħdan l-Unjoni Ewropea u għalhekk l-idea ta' smieħ pubbliku mal-organizzaturi naħseb li idea tajba ħafna. Biex ah, irridu niddeċiedu iżda jekk irrid organizza l-Parlament Ewropew jew inkella il-Kummissjoni. L-iktar importanti huwa li jkollna dibattitu mal-organizzaturi kunu jistgħu jagħtuna riżultati, raġunament, kif iħossuhom huma biex meta huma jkunu impenjati f'dibattitu politiku bħal dan biex bekk il-Kummissjoni tkun tista' tadotta parir tajjeb dan ir-rigward. U tkun tista' tagħti ġudizzju tajjeb. Jiena nilqa l-sem tal-Parlamenti Nazzjonali hawnhekk dan jippermettina biex aħna nifirxu d-dibattitu Ewropew u nqarbuh aktar lejn il-blit kapitali Ewropej. Aħna fil-blit kapitali tagħna niddiskutu xi ftit aktar dwar l-Ewropa, xi ftit aktar dwar is-suġġetti Ewropej u nittama illi eh, tarba li ġejja li jkun l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew dan ma jkunux biss ma jkunux jinsabu biss fuq l-agendas nazzjonali imma jqarbu aktar id-dibattitu Ewropew lejn iċ-ċittadini. Din hija xi importanti għal relazzjoni aħjar bejn iċ-ċittadini, l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi. Viċi President tal-Kummissjoni, issa ser ngħaddu għat-tieni fażi illi ser tmexxija il-Ko-President Rutin. Iva, għanna lista tal-kellima, l-ewwel net nixtieq ngħaddi l-kelma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 Jina kuntenta ħafna li qed nitkellem bħala l-ewwel waħda llum. Il-Kummissjoni u l-Kumitat tal-Affarijiet Ewropew fil-Parlament Nazzjonali jilqa' din l-inizjattiva ta' ċittadini bħala strument importanti biex aħna nsaħħu demokrazija. Ukoll biex innaqsu d-deficit demokratiku. aħna naħsbu illi b'dan il-mod iċ-ċittadini fl-Ewropa ser iħossuhom aktar viċin l-Unjoni Ewropea. Biżijiet finanzjarji għall-Istati membri ma jridux ikunu piżijiet kbar u jridu jiġu meqjusa id-drittijiet taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini Ewropej żguri li huma ħerqana biex jieħdu sem fl-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini. Speċjalment hekk hemm xi ħaġa speċifika li qed taffettwa l-ħajja ta' kuljum tagħhom. Huwa importanti għalhekk li aħna iddeċidejna li jkun hemm terz tal-istati membri. Naħseb li dan huwa l-aħjar numru. Dan huwa approċċ li jagħmel sens. Fl-opinjoni tagħna aħna esprimejna l-attitudni pozittiva tagħna fir-rigward ta' reġistru fuq l-internet, reġistru online. Dan ir-reġistru online irid tkun hemm l-inizjattivi kollha taċ-ċittadini u dan irid ikun disponibbli fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar nixtieq ngħid illi r-riżultati ta' din l-laqa parlamentari biex tittejjeb il-proċedura u biex jiġi żgurat li jkun hemm adozzjoni u tħul fis seħħ malaj jista' jkun ta' dawn ir-regoli. Issa mill-House of Lords, Lord Bowness, jogħġbok. Grazzi ta' sew, Signor President. Grazzi tal-li għaddejt li il-kelma. Nishtiq nitlob skuza lilek u l-kollega li xin se jkolli nitlaq qabel is-sitta u nofs. Jien nixtieq ngħid illi il-Kumitat tal-Ġustizzja u l-istituzzjonijiet ra l-Green Paper oriġinali. U ħarġ bil-konklużjoni illi ġiet espressa minn bosta kelliem għallum illi il-proċess irid ikun kemm jista' jkun miftuħ u aċċessibbli. Aħna irridu nużaw l-internet mod integrali irid hemm ġustizzja bej l-istati membri u irridu nżommu l-burokrazija kemm jista' jkun baxxa l-iktar dwar il-proċess ta' autentikazzjoni u verifikazzjoni tal-firem aħna naħsbu li tkun hemm miżuri biex jiġi evitat illi dell inizjattiva taqa taħt il-mira ta' gruppi ta' interessi. Jina naf illi ma tantx hemm ħin disponibbli iżda l-kumitat tiegħi jilqa kważi kull kelma illi qal is-sur Bern mill-Bundestag. Ma rridux li l-inizjattiva tkun waħda komplikata. Ehm, l-organizzaturi m'għandhomx xoqdu jwaf u l-website tagħhom, għandniex għalfejn nagħmlu proċeduri għal ċertifikazzjoni tal-firem. L-aktar hekk dan iwassal għal spejjeż fuq il-petizzjonanti jew fuq l-istati membri. Irrid ikollna sistema li ma toħloqx aktar problemi malbuta mal-protezzjoni tad-data, konna s sistema fejn il-Kummissjoni tuħu deċiżjoni bikrija dwar il-reġistrazzjoni u l-ammissibilità. Kwistjoni partikolari li għandi dubju dwara fil-dokumenta ħidma li aħna għanna minnaħa ta' dan il-komitat hija referenza f'paragrafu 25.4 f'paġna 5 tal-verżjoni bl-Ingliż u anka tal-verżjoni bil-Malti. u din tinsab taħt titlu jekk il-Kummissjoni tiddeċidi li ma tressaqx proposta. Il-proposta tgħid illi d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tista' tkun appellata qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja jiena nista' nifhem jekk tiġi involuta l-Qorti tal-Ġustizzja jekk il-proċeduri ma jiġux segwiti b'mod xieraq jekk tittieħed deċiżjoni ħażina meta jiġi teċis jekk xi ħaġa ix ammissibbli jew le u trix tiġi reġistrata jew le. Iżda il-Kummissjoni għandha dritt tal-inizjattiva. Jina naħseb illi il-Kummissjoni u din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ma trix tkun soġġet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Għaliex naħseb illi eżerċizzju sempliċi jisir aktar diffiċli. Ta' stant nixtieq intenni Jena naħseb li huwa importanti immens li iva li siġej nistaw nivolvuha biex tiġġudika fuq il-proċess. Huma ma merdux jiġu involuti biex jaraw jekk id-deċiżjoni li saret mill komissjoni dwar il-proposta jiex tajba jew le. Jekk hemmx inizjattiva politika biżejjed, mela allura il-parlamenti nazzjonali, il-Parlament Ewropew serin jitrattaw dan u l-istati membri serin diskutuha fil konsil Grazzi tassew. Grazzi. Jidilli li dan l-ħar kumment tijak u kumment sew interessanti. Jina naħseb illi il-Kommissjoni fl-eżerċizzju tagħha fil-seta ta' inizjattiva ser iżom dan is-seta ta' evalwazzjoni politika li għandha ċertu karattru diskrezjonali u għalhekk nagħmlu differenza bejn ksur ta' regoli ta' proċedura u l-eżerċizzju tal-poter diskrezjonali politiku. Jekk biex natu aktar pis inizjattiva ta' ċittadini fit-tieni każ iġifieri jekk id-deċiżjoni tkun waħda politika, irdu naraw jekk forsi nistgħu xinqisu li kunem intervent ta' evalwazzjoni minnaħa tal-Parlament Ewropew ma jien qed nitfaħħa hekk bħala idea possibbli. Issa l onrevoli Gruni min-ħata tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Iva, grazie tassew, nisbidlek l-attenzjoni ġbet l-attenzjoni dwar din lodda odda eccellenti li hija l-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini hija eccellenti għaliex ser tippermetti biex iċ-ċittadini ser ikollhom influenza fuq ċertu deċiżjonijiet Ewropej. Iżda dan jista' jkun sors ta' diżappunt. Minħabba l-ammissibilità tagħha. Minna tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiena nixtieq ngħid li aħna rridu naraw l-ammissibilità tal-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini mill-qrib l-iktar f'dak il-punt fejn il-Kummissjoni tirċievi l-inizjattiva u meta l-Kummissjoni tgħid hix ammissibbli jew le. Jiena kont favur illi niġudikaw l-ammissibilità lil minn 5000 firma minn ma nistennew aktar firem. Ma nasibx rridu nagħtu xi stennijiet li qarqu biċ-ċittadini. Aħna minn tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet nirċivu ħafna eh, petizzjonijiet għanna ħafna petizzjonanti li qegħdin jistennew meta nagħtuhom tweġiba negattiva jew aktar ma jkollhom jistennew għal tweġiba negattiva aktar ikunu diżappuntati u għalhekk naħseb li huwa importanti illi aħna ma noqdux intuhom ħafna tamiet għal xejn li ċittadini tagħna. It-tieni net meta inizjattiva tkun waħda inammissibbli din tista' tgħaddi għand il-Kumitat tal-Petizzjonijiet, din tista' tkun waħda mis-soluzzjonijiet. U aħna qegħdin nistennew li dan it-tip ta' rikjesti jaslu għand il-Kumitat tagħna. Grazzi, issa l-Onorevoli Globlovski mill-Parlament Pollak. Grazzi tassew, Signor President. Iva jena kol sodisfat l-istituzzjoni ta' Ewropej, il-Komissjoni, il-Parlament u il-Kunsil bdew il-ħidma tagħhom dwar l-Inizjattiva Ewropea ta' ċittadini. Fil-proċess ta' ratifikazzjoni ta' trattat, ratifika ta' trattat ta' Lisbona, fil-Polonja tqajjem dan is-suġġett kemm il-darba u rajnieh bħala wieħed mill-valuri l-ġodda tal-dimensjoni Ewropea. Aħna tkellimna dwar il-fiduċja li ċittadini għandhom fl-Unjoni Ewropea u jina żgur li dan jgħin biex huma jżidu l-fiduċja tagħhom. Aħna fil-Polonja kellna konsultazzjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea aħna appoġġajna ħafna mill-kondizjonijiet li huma meħtieġa biex aħna nibdew din l-inizjattiva mill-bidunet. Iva, aħna nappoġġaw ħafna mill-kondizjonijiet dwar l-età, dwar iż-żmien disponibbli. Issa aħna wkoll semmejna illi dan aktar il-qoddim jista' jinbidel hekk kif il-konsultazzjonijiet kompli avanzaw. Dan u l-aktar marbut ma' ċittadini li huma li għandhom inqas minn 18-il sena. Jiena xtaqt ngħid ukoll ta' sistema legali Pollakka aħna għandna kunċett simili għall-Inizjattiva Ewropea ta' ċittadini IVA. Mittelf ċittadin jistaw jappoġġaw abbozz ta' liġi u jistaw jistaqsu biex tiġi evalwata liġi ġdida. Għal-parlament dan huwa strument ġdid, aħna ma tantx għandna esperjenza. Ma tantx għadna użajnieh. U ftit minn dawn l-inizjattivi ġew konsidrati sissa din ħaġa ġdida bħalissa. Palissa għaddejja ħafna ħidma marbuta ma' bozz ta' liġi. Fuq inizjattiva ta' ċittadini Pollaki nittamaw li konna aktar minn dan fil-ġejjien u dinja ideja tajba biex ċittadini Ewropej jitqarbu lejn l-Unjoni. Iva, grazzi sew Intom għandkom inizjattiva simili ġifiri fil-Polonja, ekk fimtek u xek. Mittelf ċittadini u mhux 300,000 din forsi tina perspettiva ġdida. jessal l-onorevoli debja anki mill-Parlament Portugis. Prezident, Signora Prezident. Grazie ħafna, Signora President. Sor President, l-inizjattiva ta' ċittadini intlaqat fil-Portugal b'interess kbir. Kien fiċ-ċentru ta' dibattitu twil u dettaljat U kellna l-possibilità li partikolarment li niltaqgħu mal-Viċi President Sefkovic illi mana qasam l tijaw tiegħu f'seminar li kellna fl-Assembleja tar-Repubblika u aktar tard din il-proposta kienet fiċ-ċentru ta' valutazzjoni fiħdan il- Kumitat għal affarijiet kostituzzjonali u affarijiet Ewropej. Minkejja id-diversità fl-opinjonijiet li jeżisti fil-Parlament tagħna fejn għandna sitt partiti fil-fatt, minkejja dan kien sorprendenti il-konsens illi rajna dwar l-aspetti prinċipali tal-proposta illi ivvalutajna. Fil-fatt, il-Parlament Portugiż fil-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali u Affarijiet Ewropej minajr riservi għal li huwa favur il-proposti kollha imresqa mill-Parlament u mill-Kunsill. Madana kollu nħoss li huwa ġust najdu illi matul id-dibattiti tfaċċaw opinjonijiet divergenti u b'mod partikolari kenna riserva li u ħafna individwi u semetan semet missur la massur fuq ir-rekwiżiti ta' verifika għall ammissibilità b'mod partikolari il numru oli wisq 300.000 u anka ir-riski illi jista' jkollna illi niddiżappuntaw iċ-ċittadini fejn kunu ġbajna numru qoli ta' fejn ma jiġri xej jina konxju mill-vantaġġi potenzjali fuq livell operattiv u Sur Sefcovic fakkajna fil-possibilità illi namlu rikors, personalment, kif kontet najt, inħoss illi Mbżon, nieħdu nota wkoll ta' riservi prezentati hawnhekk dwar riski għal Kommissjoni Ewropea fuq l fatt li nilħu deċiżjoni fuq l-ammissibilità. Jidir li li huwa importanti ħafna li din l-inizjattiva għal-ċittadini illi per fi għannifissa titlob livelli ta' ammissibilità u dan huwa importanti fil-bini tal-identità Ewropea. U din l-inizjattiva kif kontet najt ma tistax tkun preġudikata la minħabba biżiet burokratiċi. Fiħdan il-proċedura ta' żvilupp u mandiċ tkun suscettibli għal vulnerabilità fuq dil kwistjoni tal-ġudizzju għall ammissibilità Grazzi lilek kollega mill-Parlament Ewropew, l-Onorevoli Bronze kjoġbu. Uh, thank you, Mr. President. Grazie, Sir President. L-inizjattiva ta' ċittadini ħatkun inkontrata mill-Kommissjoni Ewropea mill-bidu sal-aħħar il-proposta se jkollha bżonn qbil tal-Kommissjoni hija u hija kompatibbli ma' libertajiet Ewropej, issa xi ħaġa mill-Unjoni Sovjetika din imbagħad għandu jkun hemm 300.000 firma. Kon gonda konsistenti mal-poteri tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni trid il-konsens ukoll fis-stadju ta' miljon firma għax il-Kommissjoni tista' tiġħat li xi fuq proposta. Ma jwassalx referendum u l-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhux se tkun ikkonsultata. Mistoqsija li jmiss id-deskrizzjoni inizjattiva ta' ċittadini kemm hija L-idea li ċittadini ordinarji mingħajr appoċ minn organizzazzjonijiet jew gruppi politiċi kbar jiksbu eluf eluf ta' firem minn disa pajjiżi hija biss fantazija lija. Jew mhux se naraw suċċess ta' xejn, jew naraw illi nisbdu l-interessi tal-kumpaniji kbar dan u l-mod kif qed njaġġixxu ġifieri nisimgħu dak li rridu nisimgħu biss. Smajna il-kliem demokrazija u demokrazija diretta l f-senar. Jekk dawn il-paroli għan bis-serjetà ejja mela miljun firma il-waslu ma' referendum sabiex inkunu konsistenti ma' valuri sovjetiċi u europej biex ngħidu hekk Il-valuri għandhom ikunu fil-qalba ta' dibattitu politiku dan huwa ċentralizmu u mhux demokrazija reali kif irridu. Ja, dank u Dan um, geef eh, Nkellim li Is-sur mill-Ungerija.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 ħatamel annotazzjoni bħal din għalfejn għandek proċeduri paralleli għalfejn il-Parlament Ewropew mandu dritt ta' inizjattiva għalfejn il-Parlament Ewropew ma jistax jagħmel proposta leġislattiva. Id-deputati Ewropej huma eletti miċ Ewropej u dawn id-deputati jiddefendu ukoll l-interessi tal-pajjiżi differenti. E il huma rappreżentati f'ħdan il-Parlament Ewropew. U dawn l-interess għandhom ikunhom saħħa permezz tal-liġi jiena naħseb il diskussjoni qed tieħu triq ħażin hawnhekk. Huwa importanti li nagħtu l-possibilità li ċittadini sabiex jipparteċipaw f'demokrazija grazzi għal parteċipazzjoni diretta u nistaqsu l-opinjoni tagħhom. Imma hawnhekk maħniex nagħmlu dan. Aw klawzli ta' garanzija fit-test. Fejn ngħidu illi il komissjoni tagħmel segwitu għal proposta u ngħidu wkoll illi l-inizjattiva tiġi meċħuda jekk ma jaqbilx mal-valur Ewropej. Imma min se jiddeċidi din ħaġa arbitrarja, huma deċiżjonijiet arbitrarji dawn. Jiena naħseb illi demokrazija miex kredibbli jekk il-deputati tal-istituzzjoni eletta u hawnhekk qed nagħmel referenza għall parlament ma jkunx jistgħu proposti leġislattivi Mandux ikun hemm monopolju fuq l-inizjattivi fuq il-Kommissjoni. Dan huwa dibattitu antik issa inna ngħiduh. U ħafna drabi nifokaw ukoll fuq il-konsegwenzi. Jiena naħseb illi meta nitkellmu dwar il-proposta, il proposta proposta nifisam naraw ostakli gbar amministrativi pal per eżempju il-kwestjoni tal-percentaċ li dun il U naħseb illi l-proposta l-inizjativa ta' ċittadini se tkun diffiċli biex kun uh, eh, suċċess jekk inħallu daqshekk poter għall-Kommissjoni u jiena ġej minn pajjiż fejn fejn kena 40 sena ta' dittatorjat. Kena partit wieħed jgħid x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin. U jiena naħseb illi it-triq li qbadna hija dubjuża. Tajjeb li nsaħħu demokrazija diretta, tajjeb li introduċu istrument bħal dan, vera? dan sebu fit trattat ta' Lisbona. Ma dan kollu naħseb li huwa importanti wkoll koll il parlamentari Ewropej ikollhom dritt joħorġu bi proposti, dritt ta' inizjattiva. Jiena naħseb illi il-Parlament Ewropew jgħatem biex jiddefendi id drittiet u l-kulturi tal-istati membri, mux ta' xi superstat. Grazzi. Grazzi, sur Alleras mill-Parlament Grik. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Għata Kif riskju ti. Grazzi ħafna. E verifikajna fid-dettal din il-proposta. U fl-opinjoni tagħna hija proposta bilanċata l-aħħar għal dak nxaqsam l-elementi l-aktar importanti tagħha. Hija bilanċata ħafna anke għal dak li għandu x'jaqsam il-premessi u l-kondizzjonijiet li rridu nissodisfaw. Sabiex inkunu nistgħu nibdew din l-inizjattiva ta' ċittadini. Dan kollu xtaqt nressaq dan il-ħsieb. It-test tal-Kommissjoni almenu fajnejn turista li huwa attiv fil-politika jinkludi xaġa speċjali. Xed niprovaw namlu hawnhekk? Qed niprovaw nimxu b'mod objettiv, objettivita li ħafna drabi sfortunatament ma nsibux. Xirrit ngħid il-proposta tal-Kommissjoni Eżekuttiva tagħmel referenza għall inizjattiva li tittieħed miċ-ċittadini Ewropej. Illi jitolbu l-Kommissjoni Eżekuttiva sabiex jieħdu inizjattiva fuq kwistjoni speċifika. Issa se jiġri se jkollok inizjattiva minn aħta ċittadini, illi musse lokal manuvra għal-Komissjoni li proponu liġi, ma ħajkun hemm talbiet konkreti sabiex nippreżentaw proposta speċifika leġislattiva. Jekk qoddimna nsibu dal-modell għall-inizjattiva ta' ċittadini, mela l l-Komissjoni Eżekuttiva il kommissjoni Eżekuttiva se kollha tistaqsi l-mistoqsija. il kommissjoni Eżekuttiva trid tistabilixxi li l-proposta tista' tiġi minn huwa, jiġifieri nistgħu nibdew il-proċedura mbagħad il-Kummissjoni tipproponi xi ħaġa kompletament differenti meta mqabbla ma dak li rridu ċittadini u hekk eh, titfaċċa l-problema. Il-Kummissjoni taċċetta din l-inizjattiva ta' ċittadini ma dana kollu dak li tista' tagħmel fil-proposta leġislattiva timxi f'direzzjoni oħra. Din il-problema tieni ħaġa issa. Is-sistemi tagħna jgħidulna illi huwa possibbli wkoll interpretazzjoni mhux ċara ta' dawn it talbit Xirrid ngħid? Ikun hemm ċaħda, ċaħda sempliċi tad din l-inizjattiva ta' ċittadin imnaħta l-Kummissjoni Eżekuttiva. Il-problema hi naraw hemm sistema ta' kontroll, hemmx problema ta' bilanċ. Mafx il-Parlament Ewropew jista' intervjeni, jista' jgħid li din l-inizjattiva ma ġietx trattata b'mod ġust, pereżempju? L-aħħar punt. Qed noqorbu lejn l-era ta' teknoloġija u telekomunikazzjoni, x'inkun naf fej il-Kommissjoni u il-sit elettroniku tal-Kommissjoni ma stax ikun għad dispożizzjoni sabiex ikonna sit elettroniku appuntu li jinforma l-ċittadini. Imbagħad jista' jkollna dan l-iskambju. Nistgħu niġbru il-firem fuq dan is-sit blajnuna tal-appoġġ teknoloġiku tas-software tal-Kumitat Eżekuttiv, grazzi. Issa naddu għal membru tal-Parlament Ewropew l-Onorevoli Klajs. Ja, dank u voorzitter. De, de commissaris Sefcovic heeft gezegd dat de burgers ook... Grazie ħafna, Sur Sefcovic għal il-ċittadini joħorġu rebbieħa mit-trattat ta' Lisbona. Jekk fil-fatt l-inizjattiva ta' ċittadini se jintuża bħala parametru naħseb illi jibda iklu li dubji f'moħħ hawnhekk. Hawnhekk nitkellmu fuq organizzattivi mhux istituzzjonalizzati, trade unions, imseba soċjali oħrajn Il-għaljom tista' tkun interessanti din l-inizjattiva, ma' ċittadini li stawi għawdu minn dritt ta' inizjattiva tagħhom se nispiċċaw situazzjoni diffiċli ħafna sabiex nispiċċaw intemmu xaġa bħal din terz tal-istati membri għandu jkunu reprezentati f'din l-inizjattiva. Issa ninsabaw hawnhekk, smajna proposti differenti għat niprofaw ninżlu għal kwart jew 20% tal-istati membri issa. Kwart naħseb li hija possibilità tajba. għandu tkun possibilità tajba illi t-permetti lna jkollna maġġoranza u warajna. Frankament naħseb terz wisq. Umbagħad hemm il-kwistjoni ta' burokrazija zejda, dak għandu x'jaqsam il-kontroll tal-firem. u anka dak li għandu xjaqsam il-protezzjoni tal-informazzjoni personali. Din ħaġa li ntalbet ta' darba tnejt li tam il-problema tal-admissibilità tal-firem. Hemm ċertu tħassib dwar il-kondizzjonijiet ta' din il-proposta li għandhom jimxu skont il-valur Ewropej. Qed nitkellmu hawnhekk dwar loqsma kollha perikolużi fil-Kommissjoni ma tixtieqx inizjattivi fuqhom dawn l-affarijiet għax għadhom tabu hawnhekk qed naqra artikli rajt artikli li għajdunna li mandux ikun hemm inizjattivi fuq limitu fuq l-immigrazzjoni li ġeja barra mill-Unjoni Ewropea, m'għandux ikun inizjattiva fuq tħol ta' Turkija li xnafu li l-opinjoni pubblika taħsibha b'mod differenti mal-pożizzjoni uffiċjali tal-Ewropa fuq sħobija ta' Turkija u jiena għandi l-impressjoni li dawn huma kwistjonijiet tabu. Nitkellmu dwar valuri Ewropej u dan jista faċilment jitpoġġa fi sfera populista fejn l-inizjattiva, l-inizjattivi joħorġu minn ċertu affarijiet mhux oħrajn. Hawnhekk xa nistaqsi mistoqsija. Il-kontroll eh, tal-aċċessibilità tal kif se jaħdem il-prosta tal-Kommissjoni jekk qed naqra tajjeb tajt illi għandna l-prova ħanaraw dan it-talba taqbilx mal-valuri Ewropej Dan isir meta jkun hemm reġistrazzjoni tal-inizjattiva li fit-test ma nsibu xejn, fit-test tal-Kommissjoni m'għandna xejn fuq dan l-aspett. Qed nitkellmu fuq il-ġbir ta' 300,000 firma li mit-telf, imma l-ewwel kontroll meta jsir f'ħin ir-reġistrazzjoni sabiex naraw jekk hux qed nirrispettaw il-valuri fundamentali u f'dan l-istadju biss li verifikaw il-firem 300.000. Din kompetenza tal-Kommissjoni qed nitkellmu fuq żewġ fażijiet differenti li qed u għal dak li għandu x'jaqsam il-firem. Issa, mistoqsija pratika oħra, il-Kommissjoni tirċivi dan it-test u hemm xarri żmien sabiex jajdunna l-inizjattiva ux waħda valida jew le. Ovvjament, għawnek il-proċess jiġi blokkat, għax ma konnax nafu ossen komplu l-proċess jew le. Dan il-periodu ta' xarejn, periodu massimo l-Kommissjoni sabiex t-verifika l-firem u l-inizjattiva, se jizdidu ma 12 xar illi se japplikaw għal-ġbir tal-firem jew le. Grazie ħafna, ħajkolli nitlaqkom għal-iċkelli għandu impenni oħrajn, ma sajċni posponi il-Viċe President Gurmaj ħat posti u naħseb li xogħlijiet nistaw nistgħu nagħmluhom bil-mod kif eh, eh, imxejna l-issa. Insellem mod partikolari lill-Komissarju Sefcovic, nsellem lill-President u rappreżentanti tal-Parlament Belġan u anka l-Ko-President ta' din l-Assembleja flimkien miħaj l-Onorevoli Mazzoni. Illi Nitloba tagħmel konklużjonijiet eh, fl-aħħar tal-dibattitu. Grazzi. Dank u wel. Um, en ook op mijn beurt van harte uh, bedankt. Ik... Grazie hafna. Staqt is sanate il-kelma l-Sorċalidis. Ekudin, Grazie ħafna jiena ninsab konvint illi dan it-tibdil illi ġej mit-trattat ta' Lisbona huwa eżerċizzju ta' akrobazija biex ngħidu hekk. Minnaħa, qed nippruvaw neliminaw id-deficit demokratiku u niżguraw li ċittadini Ewropej iħossu li għandhom postom fiħdan l-istituzzjonijiet imma minnaħa l-oħra għanna u kol riskju iġifiri jekk il-proċeduri ma jiġux segwiti jista' jkun li din l-inizjattiva tmut letteralment u din mish riskju eh, taċċajtu ġwa riskju anka għal valur Ewropew. Issa dwar opinjoniet kontra din l-inizjattiva, jiva smajnijom, smajna opinjoniet li nistaw naċċettaw, smajna per eżempju min jgħid il huwa huwa possibbli titħabit ċittadini f'ċipru fil-Parlament kellimna fuq il-proposta fit-tul u anka batna l-pożizzjoni tagħna bil-miktub wassannilkom din. L-atteġġament tagħna fuq din l-inizjattiva hija pożittiva u għamilna proposti dettaljati u konkreti, imma ħaġa waħda li xtaqt nisħaq fuqa. Illi forsi ma għadha mhix ċara tant Jekk di proċedura sir realtà rridu nkun onesti. Rridu nkun onesti sabiex dan kollu jasal fit-tmim li nixti. U xtaqt nagħmel żewġ osservazzjonijiet illi huma importanti. Jamel sens li l-Kommissjoni tikkontrolla u tkun kontrollata. Ma nistax naċċett naċċettaw illi il-kolla rol doppju l-Kommissjoni ġdan ikun mur kontra l-prinċipju demokratiku. Tini punt. Fuq l-ammissibilità għal bqija wa sekundarju suċertu ċertu punt. Jekk naċċettaw l proposta tal-Parlament Ewropew sabiex nwaqfu komitat illi jevalwa l-ammissibilità, jew nuqqas ta' ammissibilità tal-inizjattiva, mela allura din il-proċedura għandha tkun kemm jista' jkun rapida għaliex inkella ċittadini se jaħsbu illi qed nevitaw il-problema u bekk għanna naraw li iżbalji pan ma jseħux, grazzi. Grazzi. Signor Marisa. Grazzi ħafna ċer. Il-Parlament Estonjan iddiskuta din l-inizjattiva fi frar ta' din is-sena u qabel f'jannar il-Gvern tal-Estonja iddiskuta din il-kwistjoni u il-Ministru tal-Ġustizzja tagħna wkoll ħarġ bi opinjoni. Jiena nirrappreżenta l-ħodor imma ma ġejx mistiedna dik id-diskussjoni għalhekk nista' ngħidilkom li l-partit politiku tiegħi ma jaqbilx ma l-affarijiet kollha li ġew deċiżi fl-Estonja u jiena ma nistax naqbel ma kollox. Għalkemm se nippreżentalkom l-opinjoni tal-Estonja. Jina sanajt xi ħaġa li ma tqalx qabel. Il-Parlament tal-Estonja batitra l-Kummissjoni u edna li aħna nappoġġaw dawk ir-rekwiżiti. Imma rridu aħna niddefinixxu min jista' jressaq proposta l-inizjattiva u rridu wkoll nikkontrollaw il-kredibilità tal-persuna u l-imsieħba relatati u rridu nuru u kol kif il-persuna hija finanzjata u minn fejġej il-flus dwar il firrem u n-numru ta' firrem. Il-gvern tal-Estonja jemmen li periodu ta' sitt xhur għandu jkun biżejjed sabiex jinġabru il-firem mal-partit li jiena nirrappreżenta ma jistax jappoġġa din l-iskadenza x'mhix waħda realistika. Il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali fil- il parlament tagħna qabel li l-kwistjoni tiġi diskussa fil-Kumitat eh, dwar Affarijiet eh, Barranin fil-Parlament tagħna u hawnhekk smajna li m'għandniex aħna naqblu fuq terz jew kwarz ta' stati membri kollha aħna naħsbu li irrid ikun hemm ċittadini mill-maġġoranza tal-istati membri ġifiri l-Estonja għandha terġa' tniedi r dibattitu għax Hemm ħafna dubi fuq ħafna kwistjonijiet. Grazzi. Grazzi għalhekk nixtieq nistednek tagħmel il-kummenti mela. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-parteċipanti kollha għad dibattitu interessanti. Din kienet ħidba tajba ħafna u eżerċizzju tajjeb fuq eh, strument mhux tas-soltu. Smajna rappreżentanti kemm il-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropej u jiena naħseb li l-bażi ta' dan l-eżerċizzju huwa e, e trattat. X'inhu huwa da trattat? Xi jgħid? Mela miljun firma numru sin sinifikanti ta' stati membri u l-affarijiet għandhom jaqaw taħt il-mandat tal-Kummissjoni x'tadan huwa il-punt tatlu għatħejja ta' din l-inizjattiva. Il-livelli massimi l-oħra għandhom jiġu studjati bir-reqqa. Il-fatt li dawn il-livelli massimi ġew inklużi fit-trattat ifisser li dan l strument ta' valur u irrit ikun hemm bilanċ ta' demokrazija dan huwa proċess uniku u għanna nieħdu xi riżultati minnu dan. Għanna bżon nidibattu dan fid-dettal. Kummenti ħor ċaġa li nishtiq nappoġġa l-affarijiet li ntqalu dwar burokrazija. Jiena naħseb li li li blitz kapitali kollha għandhom dan it-ħassib. U irrid ikun hemm l-użu ta' l-internet Għanna nixtiqu Ewropa tal-futur, ma nixtiqux li l-ħin kollu għat eh, nħarsu l għura ġifiri, janħadnu dawn il-possibiltajiet dwar il-parteċipazzjoni ta' Zazax smajt il-kummenti ta' Signora Wallis. Iva, forsi għastaqsila l-għandu jkun hemm val massimu. Għanna bżon aħna naraw x'inhuma il-merti ta' dan. Grazzi ħafna. Mela, għaluli li hemm xi ħadd li jixtieq jintervjeni mill-Parlament Polla. Signora Chairs, signori, dwar din l-inizjattiva nixtieq eh, nkun naf jekk miljun persuna għandhom iktar setat mill-rappreżentanti li huma eletti miċ-ċittadini ġifiri l-parlamentari. F'dan l-istadju eh, ir-regolament ma jagħmilx sens għax il-parlament għandu setat limitati ħafna jekk inqabluhom mal-Kummissjoni Ewropea, għalhekk nistgħu ngħidu aħna li għal dak li għandu x'aqsam ma' setat barra ovvjament il-setat tal-budget, il-setat leġislattivi tal-Parlament Ewropew u ma ftit li xej, speċjalment meta naqablu ma dawk tal-Kummissjoni Ewropea. Jiġifieri jekk aħna nużaw l-inizjattiva ta' ċittadini pala mezz kif eh, nfasslu l-liġijiet, baħt inħallu l-Kummissjoni Ewropea tiddeċidi fuq jekk għandha tieħu inizjattiva għabbażi tal-inizjattivi ta' ċittadini ma nafx jekk forsi qed naqgħu aħna fin nazba fejn il-Kummissjoni se tibqa l-unika istituzzjoni li tista' tieħu d-deċiżjonijiet għax il-Kummissjoni se tiddeċiedi jekk l-inizjattiva tikkonforma mal-valuri Ewropej. U jekk l-affarijiet jaqgħu taħt l-ambitu tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk qed nitkellmu dwar nuqqas ta' leġittimità. Il-Parlament Ewropew huwa elett mit-ċittadini u dan għandi kollu iktar setat leġislativi mill-Kommissjoni Ewropea. Umbat dwar l-età. Jina kontra li l-età tkun ta' 16 sena, imwieħed li saqsa jekk ikun hemm limitu li jista' jitneħħa, ġifiri aħna se nippermettu tfal ta' 13-il sena jiffirmaw din l-inizjattiva ma nasibx li nistgħu nippermettu li dan issir għax jekk ma jkollniex dan il-limitu ta' ħin mela persuna ta' kull età tista' tiffirma l-inizjattiva. Mela, hawnhekk qed nitkellmu dwar l-aspetti soċjali u it-trobbija ta' tfal. U iva nistgħu nassumu li persuna ta' 18-il sena b'mod responsabbli tista' tieħu deċiżjonijiet u ja, inqas ċans li persuna tiġi manipolata ma' persuna iżgħar tista' tiġi influenzata mill-partijiet politiċi. U dawn il-nis għalek jistgħu jispiċċaw vitmi ta' idejat li mhumiex ta' xi valur partikolari nixtieq jiena Issa najdilkom kif ħanqattaw l-aħħar eh, nofsija l ewwel qabel kollox nixtieq naddi l-mikrofon il-kummissarju Tana Sefkovic mbagħad nitlob l sur Rotte jagħmel il-kummenti għax u aħna eh, ver kontent li jem kollega ħarix jgħam il-kommenti mbatt rapporters u issa nara u koll li jem ċer eh, għal komitata ta' Petizzjonijiet eh, Sur Ermina, ovvjament eh, t-nata ħames minuti qabel ma namel il-kommenti tal-axħar għalek l għabel qabel kollox jek ti permetti li nixinna il mikrofonu l-Viċi President. tweġiba għal kollega tagħna Pollak, ovvjament qed naħdmu aħna sabiex niksbu bilanċ tajjeb il-Parlament irid ikollu vuċi li tinstema. Thank you very much, Zitan. At first, I'd like to thank our L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja Sinjura Rutin ċer Belġan tal-li fakritna fuq il-parametri ta' din l-inizjattiva se nirrepetihom malaj malaj miljun eh, firma minn eh, numru sinifikanti ta' stati membri u inizjattivi jistgħu jiġu indirizzati l kummissjoni biss jekk il-Kummissjoni għandha il-seta li tilleġisla eh, fuq dawk it-temi. Jiġifieri dawn huma importanti ħafna għax ovvjament jinstabu fit-trattat u l-affarijiet li għaw barra ovvjament mux se jkunu eligibli għal din l-inizjattiva ta' ċittadini u mhux se jkun possibbli li wedu ċittadina għax il-Kummissjoni ma jkollix kompetenza li tilleġisla f'xi osma differenti. Umbat, il-mistoqsija li sajna minn Sinjura Komovar u Lord Bowness. Issa, għonek nasabu huma pruvaw jisibu eh, L-aktar soluzzjoni li kienet faċli l-istati membri u bin spis, saħna allura edna li ħanħallu d-deċiżjoni fidej l-istati membri jaraw li huwa l-aħjar metodu sabiex jivverifikaw mhux jgħidu li huma autentiċi, imma jivverifikaw il-firem Mhux importanti kif dan isir għalhekk aħna tajna parir li aħna naqblu jekk l-istat membru jiddeċiżi li jew jagħmel kontrolli jekk bla doċ jew jieħdu xi kampjuni tal-firem biex jara jekk dawn huma validi jew jew le u ma kredibbli u dan huwa biżejjed imma jrid ikun hemm xi tip ta' verifika u aħna se nippruvaw innaqsu l-biżiet amministrativi kemm jista' jkun. Il-kommenti ta' Sina Gruning, Sinjor Kajkowski, Iva, eh, dwar l-aċċess. Fil-kummenti jena tal-bidu spiegajt kif eh, jew kemm huwa importanti li ma naħolqux pjattaforma li se tkun użata għal dawn l-iskopijiet ġifiri jena naqbel mal sur Bronze u sur Galdinadi ġifiri min se jiddeċidi x'nu ma dawn il-valuri Ewropej u dawk Sovjetiċi jena studjajt l-Unjoni Sovjetika u nista' naċertakom li dawk Ewropej u ma ferm differenti u nistaw nistgħu niddistingwu bejnietom u l-maġġoranza tal-nies mill-Parlament Ewropew jistgħu jiddistingwu faċilment x'inhu ma eh, differenzi bejn il-valuri sovjetiċi u dawk tal-Unjoni Ewropea. U għandna dokumenti jekk għandkom xi dubi, għandna karta ta' drittijiet fundamentali, għandna kunċett ta' drittijiet tal-bniedem, kunċett li huwa kxar ħafna u ma naħsibx eh, li se tkun diffiċli ħafna li wieħed jiddeċidi li huma dawk Ewropej u ma dawk li huma kont tra l-Ewropa. Imma jekk xorta waħda jkun għatem dubju li il-Kummissjoni qed tabbuża l-pożizzjoni tagħhom, waqt li qed naddottaw aħna din l-deċiżjoni amministrattiva li nirreġistraw jew ma nirreġistrawx l-inizjattiva se jkun hemm il-possibilità ta' appell Eh, għal deċiżjoni fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kif eh, tiġi fil-kull deċiżjoni adottata mill-Kummissjoni għalhekk jiena naħseb li hemm salvagwardja solida kontroll tajab ħafna sabiex jindirizza dan l-aspett u dan appunt datlu tajjeb qabel ma eh, tiġi qabel ma nnedu l-inzjattiva ta' ċittadini dwar il-punt Eh, ta' Surawers mill-Greċja ġifiri mm, sanam l-inizjattiva. Is-sur Lamassur għal b'moċċar li f'dan ir-rigward il-Kummissjoni se tagħmel Issu iċevit il-rezoluzzjoni mill-Parlament Ewropew għax aħna rridu nħarsu lejn ir-riżoluzzjoni pala waħda importanti imma pala inizjattiva mm, li aħna se nistudjaw u għalhekk il-Kummissjoni għandha tħares l inizjattiva tagħha iva trid tisma' ċittadini imma peress li għandna nħarsu trattat, peress li għandna nħarsu il-bilanċ istituzzjonali rridu aħna nħarsu li l-Kummissjoni għandha dritt inizjattiva u deċiżjoni tispiċċa fidejn il-Kummissjoni Ewropea. Nistaw per eżempju eh, nil-leġislaw, nissuġġerixu xi emendi u nistgħu niddeċiedu li mhux se noħoġu bil-leġislazzjoni għax jista' jkollok inizjattiva ta' ċittadini li iva inizjattiva se tikseb miljun firma dawn l-affarijiet se jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea ma' xorta waħda il-Kummissjoni mhux se tilleġisla li jista' jkun hemm eżempju xi limitazzjonijiet fl-istandards ambjentali jew xi kwistjonijiet tal-lif eh, Eh, tal-maternità. Għalek, eh, anka forsi jek xie affarijiet jaqaw taħt il-mandat tal-Komissjoni, forsi mux se toħroġ bi leġislazzjoni. Iva, għanna monopolju aħna unnek b'dan il-rigward. bat eh, il-Komissjoni se tkun l-iktar mseħab importanti u l-uniku leġislatur? Le għax eh, għanna kull manna aħna id-dritt ta' inizjattiva, dritt li nres u proposta mbagħad jkollna debattitu kif kellna illum fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill iġifiri fost l-istati membri, jekk dawn jaqblu jekk dawn se jappoġġaw din il-proposta leġislattiva għax aħna qed tinresqu l-proposta imma il-Parlament Ewropew u l-Kulsin jilleġislaw huma jaddottaw id-deċiżjoni aħħarija, ġifieri jekk il-proposta tagħna mm, issir regolament u mbagħad leġislazzjoni, u mbagħad il-kwistjonijiet li tqajmu mis-Sur Klaus mill-Parlament Ewropew u s li għadis dwar il-ħarsin ta' data. Hawnhekk għal darboħra naħseb ilna nippruvaw insibu l-aħjar soluzzjoni possibbli għax minn banda naħseb eh, il koll naqblu li importanti li ikun hemm ġabra online tal-firem għax jekk li dan l-istrument mhux se jkun modern. U ġala darba inti tinkludi eh, il firrem online u mbagħad ovvjament ikollok tħassib ta' ħarsin ta' data personali, na kustjoni sensittiva ħafna, eh, intkom tafu kif jista' jkun hemm babbus ta' data personali, ġifiri aħna rridu nkunu kawti, attenti hawnhekk dwar kif nistgħu aħna nipproponu li mm, niproċessaw l-informazzjoni personali aħna konsultajna u sen konsultaw l-uffiċu għal protezzjoni tad data u sen u kellna ninkludu aħna fil-proposta responsabilità ta' dawk li organizzaw li dawn għandhom eh, responsabilità li ħarsu d-data personali pers li dawn se jiġbru l-firem irridu jkunu responsabli għal ħarsin u hawnhekk għal darbohra tinħarsu l-liġijiet nazzjonali pajis eh, wieħed il-ħarsin eh, tad data jaqa' taħt liġi ċivili ma f'pajjiżi differenti taħt il-liġi kriminali, ġifiri għal darba ħra nixtieq inħalli fidejn l-Stati membri nazzjonali u l-liġi nazzjonali tagħhom ġifiri kif se dawn eh, jikontrollaw dan l-aspett. Is-Sinjora Madison minn l-Estonja l-informazzjoni dwar min jorganizza għalix inkludajni għax, jena nasib li importanti ħafna trasparenza. Eh, iva, eh, għandek formula sempliċi fejtejt eh, minnet jorganizza lan ta' inizjattiva, ovvjament il-finanzjament, għax jena nasib li ksur klas għal li ma jxtiqx li kunem strument li huwa użat biss mill-partiti politiċi NGOs u trade unions. Jekk intkom tixtiqu tajdu li dan huwa strument għaċ-ċittadini, rridu aħna nintroduċu trasparenza u rridu nkunu nafu min qed jorganizzaw kif qed jiġu finanzjati. Dil-ħaġa għandha tkun ċara x'inti ċittara u tkun ċert li wara wara l-organizzaturi memx xi eh, interess kummerċjali u ġala darba se nużaw għodda daqshekk importanti fuq livell demokratiku għad dibattitu tagħna fl-Unjoni Ewropea na bżonn aħna nkunu ċerti 100% fil-mija li trasparenza tiġi mħarsa u li ikollna da eh, din id-data importanti disponibli għalli bekk jista' jkollna stampa ċara tal-lan tal-inizjattiva u min qed jorganizza l-inizjattiva dwar l-età Is-sur mill-Polonja għawnek għal darbohra kif tistaw taraw eh, kien hemm eh, opinjoniet differenti għandek eh, min jixxi ibax l-età peress li hemm interess li ninvolvu, ninkludu, iż-żazax, umbat eh, fl-istess waqt eh, mill-vuċijiet bħal tiegħek li rridu nħarsu l-età legali u kellna aħna nikkonsultaw l-istati membri wkoll dawk li huma responsabbli għal verifika tal-firem u għalek minn dak ħareġ bitċar li fl-opinjoni tagħhom iktar faċli li konem hemm verifikazzjoni eh, ma ta' dawk il-persuni li diġa huma tal-età li jistgħu jivvetaw li huma reġistrati fl-istati membri differenti ġifiri huma fil-listi ta' votazzjoni għalhekk aħna ddeċidejna li nħarsu u jkollna l-istess età kif għanna eh, għal eh, votazzjonijiet u l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew 16 għall austria u mbagħad 18 għall-bqija tal-pajjiżi. Ma ninstab ċert li se diskutu dan il-punt fil-futur. Grazzi ħafna nixtieq issa ngħaddi l-mikrofon il sur Rut. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Frau Furt. Äh, es hat sich doch gezeigt, dass es ein paar unterschiedliche. Grazie Hafnam rajna li hemm femiet differenti nixtieq jiena nikkumenta fuq dawn l-opinjonijiet dwar il-numru il minimu ta' stati membri nixtieq nitlob jiena li nistudjaw il-possibilità ta' tnaqqis smajna wkoll dwar l-ostakli burokratiċi u nistgħu niskelmu dwar inizjattiva Ewropea biss meta iċ-ċittadini jiġu minn maġġoranza tal-istati membri importanti li konna numru konsiderevoli ta' stati membri involuti ma huwa importanti wkoll li fil-pajjiżi ikun hemm numru sinifikanti ta' ċittadini li qed sem. Ġifieri ma nixċiċ li l-ħaġa tkun komplessa wis. Imbagħad eh, nixtieq jiena li nistudjaw il-kwistjoni ta' aċċess. Mhux eh, ta' jekk eh, l-inizjattiva eh, ta' taħt il-mandat tal-Komissjoni għax ikun ta' dizappunt kbir jekk imbagħad iktar tard wara jkun diġà beda l-proċess iċ-ċittadini jirrealizzaw li l-inizjattiva ma tistax tiġi konsidrata mill-Kummissjoni għax ma taqax taħt it-Trattat tal Lisbona. U Naseb li Iva il-qorti tal-aħħar istanza jew il-qorti tal-ġustizja jistgħu jevalwaw il-każijiet differenti, ġifieri għandna ndaħlu dan l-element legali u jiena naħseb li tajb li ninkludi l-Qorti Ewropea tal-Ġustizja. Mbagħad kien hemm il-kwistjoni dwar l-età. Forsi se jkun hemm kompromess ximkien ieħor fejn ma nistgħux aħna nsibu konsens, għaliex ma nistgħux aħna nħallu l-idea għaliex ma nistgħux aħna nħallu deċiżjoni fidejn l-istati membri Jista' jkun li f'xi pajjiżi tista' tivvota meta jkollok 16-il sena ma fil-maġġoranza tal-pajjiżi inti tista' tivvota meta salaq 18 jew 21. Jiena naħseb li d-deċiżjoni għandha tibqa' f'idejn l-istati membri u l-leġislazzjoni nazzjonali mingħajr ma aħna naqsu s-sinifikat Ewropew ta' din l-inizjattiva biex nagħlaq nixtieq ngħid li jekk inizjattiva eh, se jkollha suċċess irid ikollna impenn. Ma naħsibx jiena li l-Unjoni Ewropea ma naħsibx li il-Kummissjoni Ewropea tista' tgħid li għandha monopolju fuq l-inizjattiva, jekk ħatajt dan trid tagħmel u turi se jiġri din l-inizjattiva u l-Kummissjoni għandha tinvolvi l-entitajiet l-oħra inkluż il-Parlament u b'mod partikolari l-Parlament Ewropew jrid ikun hemm l-obbligu tar-responsabilità tal-Kummissjoni viżavi l-awturi jew min jorganizza l-inizjattiva ma nafx il-Kummissjoni, il-Kummissarju jew rappreżentant mill-Presidenza għallu dan biċ-ċar. Issa it-trattati l-umana l-sena u Għalhekk huwa importanti ħafna li nivverifikaw nikkontrollaw, ninnegozzjaw b'mod tajjeb, nieħdu żmien meħtieġ imma ma nix aħna ninsew li rridu namlu progress malar kemm jista' jkun għax huwa importanti ħafna għaċ-ċittadin li din l-inizjattiva titħol fis-seħħ mill-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna. Iva, aħna xurtjati għax kollega sur Pixin baqaw, naseb kien hemm xi mistoqsijiet, għalhekk nixtieq issa ngħaddi l-mikrofonu. L-sur Chastel. Grazzi ħafna, Nishtiq napologizza fissem segretarjat tal-Istat li sfortunatament kellu jitlaq għax kellu impenn ieħor. Il-Kummissarju Stefkovic eh, wieġeb il-mistoqsijiet kollha u għamel dan b'mod elokwenti ħafna ġifir mhux se nerġa' jiena noqgħod nirrepeti l-affarijiet forsi hemm punt wieħed li nixtieq inqajjem hawnhekk għax huwa minnu li dan il-punt iktar għandu xieqsam mal-istati membri. Jek nitkellem dwar il-verifika ta' data personali. ħafna minnkom tkellimtu dwar dan is-suġġett, ġifiri għanna nevitaw li konna wis burokrazija, li s-sistema għanda tkun faċli, kemm jista' jkun, u il-Kunsill jaqbel ukoll kif smajna mill-kummissarju aħna t-nipruvaw noħarġu bis-sistema eh, flessibli kemm jista' jkun Nixtieq nfakkarkom li l-istati membri għandhom responsabilta x'jaqdu hawnhekk u responsabilta speċjali għax taħt il-kundizzjonijiet tar-regolament dawn se i, i, dawn se jkunu qed jirregolaw id-data. Ħaġa importanti għax għandna bżonna sabiex nigarantixxu il-kredibilità tal istrumenti ġifieri l-kontrolli għandhom ikunu rigorużi u stretti. Speċjalment peress li dawn il-kontrolli għandhom isiru malajr għalli bekk nevitaw li jkun hemm xi dewmien. Il-Kunsill qed jitkellem dwar perjodu ta' tliet xhur għal dawn il-verifiki li jsiru. Għalek, Fil-proposta tal-Kunsill aħna ħejjina annes u dan jgħat distruzzjoni ta' sistema fi stadi differenti fejn id data se tiddependi fuq l-affarijiet speċifiċi li għandhom xjaqsmu ma' sistemi nazzjonali differenti. Dan huwa importanti ħafna. Ma kienx eh, faċli, ma kienx faċli dan il-proċess u għalek jiena nixtieq vera nifraħ lill presidenza Spanjola għal-ħidma tagħha u nixtieq eh, nifraħ il-presidenza għal dan il-kompromess li janna fuq il-mejda. Kompromess tajjeb u bilanċjat. Issa, għalek għanna opportunità rapporters eh, iwieġbu u għalek Jiena nixtieq naddilek il-mikrofonu u mbagħad nagħmel il-kummenti tal-aħħar u mbagħad eh, Diana u Herald. Merci Madame la Présidente. Moi je, je... Iva, grazzi, Signora President. Hemm punt partikolari nixtieq nagħmel il-Komissarju Sefkovic u l-Presidenza tal-Konsil huma ta' ħafna tweġibiet Jina nishtiq nirringrazzja lil kulħadd ta' sem tiegħu, kontribuzzjonijiet tagħkom, tas-suġġerimenti tagħkom. Jina nishtiq nitkellem dwar ir wol tagħna fil-proċedura issa. L-ewwel net irridu nirrealizzaw naħseb dan ħareġ biċċar mid-dibattitu li kellna, illi meta ħna naqblu dwar ir-regoli fit tliet istituzzjonijiet sal ta' tas-sena dan huwa għan politiku tagħna. U l-pożizzjonijiet tagħna huma qrib biżejjed li se jippermettu biex aħna nilħu dan l-għan dan ma jfissirx illi eh, l-inizjattiva tista' tiġi mnedija mill-ewwel ta' Jannar 2011 għaliex aħna ser nkunu neħtieġu liġi nazzjonali illi tapplika r-regolament Ewropew. bħal protezzjoni ta' data per eżempju hemm regoli Ewropej illi ma posti fuq l-istati membri kollha imma kull stat membru mbagħad għandu regoli nazzjonali ta' applikazzjoni. Regoli Ewropej ser jistabilixxu ċertu regoli komuni madwar l-Unjoni Ewropea għall-istati membri kollha iżda mbagħad l-aktar dwar il-ġbir tal-firem, il-verifika tal-firem. il ġbir tal firem il verifika tal firem dawn ser jiddeċiduhom ir-regolamenti nazzjonali. U għalhekk dan jiddependi fuq il-kontenut ta' dawn ir-regoli u jiddependi wkoll fuq kull stat membru. ċerti stati membri dawn ir-regoli nazzjonali ta' applikazzjoni jistgħu jiġu adottati minnaħa tal-gvernijiet. Fi Franza dan isir permess ta' tikriet, iżda f'pajjiżi oħra naħseb ħafna minnhom, forsi f'kollha, hemm bżonn ta' liġi nazzjonali ta' applikazzjoni fil-Franza wkoll, fil-Franza wkoll neħtieġu liġi nazzjonali. Ġifieri parlamenti nazzjonali jridu b'xi mod ieħor jintervjenu. Dan irkun proċess maġġel u effiċjenti kemm jista' jkun. Għalhekk il-Parlamenti Nazzjonali ser ikunu parti integrali mit-tfassil tas-sistema. It-tieni rwol illi jista ikollom il-Parlament Nazzjonali jekk huma jixtiequ. Dan jitratta id-dimensjoni politika u mhux dik legali. Dan huwa dwar dak li jiġri fir-rigward tas segwitu tal-inizjattivi, inizjattivi li jkunu ta' suċċess u inkella inizjattivi illi ma jilħqux lan tagħhom. inizjattiv li jżru li ma jiġbrux biżejjed firem il-Komissjoni ma trix tagħmel segwitu tagħhom. Imma naħseb li b'mod politiku nkunu qed nagħmlu żbalek aħna ma nikkonsidrawhomx. U għalhekk dan huwa punt li aħna rid naħsbu dwaru flimkien. Ikunu xikunu ir-regoli. Irdu nkomplu nagħmlu skambju ta' idea dwar dan għaliex l-esperjenza sejra turina illi ser ikun hemm ħafna inizjattivi illi ser ikunu foqsma' marbuta ma' kompetenzi ma' setat komuni fl-istati membri fl-Unjoni u biex nissodisfaw li l-awturi ta' dawn l-inizjattivi jekk nasbu li huwa tassib ġenwin aħna rridu nwieġbu. Rridu nwieġbuhom. Spiss irid ikollna element ta' rispons fuq livell Ewropew din hija responsabilità tal-Kummissjoni. U mbagħad ikun hemm input mill-Parlament Nazzjonali mill-Kunsill tal-Ministri wkoll Imma jrid tkun hemm rispons fuq livell nazzjonali wkoll. Jiena sodisfat ħafna dwar dan irridu nibqa' f'kuntatt mill-qrib u rridu naraw kif minnhom il-qoddim aħna nistgħu namministraw din il-proċedura fl-interess taċ-ċittadini Ewropej. Grazzi tassew, Dajan. Kaġbu. Intqal ħafna illum u naħseb li kienet diskussjoni siwja għalina pala grupp ta' rapporters. Forsi kienem punt partikolari nxtaqt nitkellem dwaru. Pala Fiċi president ta' dan il-parlament kien hemm ħafna kummenti illi kienu serin fid-direzzjoni illi b'xi mod ieħor qegħdin jgħidu li l-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew qed jiddaje fejn ta' dan il-proċess. Jien nixtieq nitkellem dwar dak li qal il-Kummissarju Sefkovic fil-bidu. Pala riżultat ta' Trattat ta' Lisbona, ir-rebbieħa huma il-Parlament Ewropew, il-Parlamenti Nazzjonali u iċ-ċittadini tal-Ewropa huma it-tlet elementi illi kisbu ċertu seta u aħna rridu nużawhom u naħdmu flimkien dwar dan. Jiena inħossni b'saħħti iktar issa li ġejt involuta fid-diskussjonijiet dwar kif l-istituzzjonijiet tagħna jaħdmu flimkien, se sejrin jaħdmu flimkien fil-ġejjieni. Jiena nħoss li dan il-Parlament issaħħaħ fil-konfront ta' dritt tiegħu ta' inizjattiva u dwar kif il-Komissjoni sera twieġeb għal dan. Aħna naħseb illi irridu naraw l-istess argumenti illi jiġu riflessi fil rispons tagħna għall-inizjattiva ta' ċittadini. Il-Parlament għandu dritt għal tweġiba għal dritt ta' inizjattiva leġislattiva tiegħu fi żmien tliet xhur u naħseb illi din tista' tapplika wkoll għall inizjattiva Ewropea ta' ċittadini. Il-Parlament għandu dritt illi jara l komissjoni toħroġ prosta leġislativa fi żmien sena u jekk dan ma jsirx aħna għanna dritt li nkunu nafu għaliex ma jsirx u ċittadini għandhom igawdu l-istess drittijiet għalan għall-istess ħaġa jekk dan ma jiġrix il-moviment politiku kemm fuq livell Ewropew u kważi ċertament fuq livell nazzjonali ser ikun wieħed fejn eh, l-affarijiet ser jibqaw immotivati biex huma jimxu l-qoddim għaliex jekk le kollox jintilef u fidejna illi naħdmu jitfit. Imma l-ideja illi dan il-parlament b'xi motor għet qed jiddajjef permezz ta' dawn l-ideja tina din hija ideja illi jien ma naċċettaħiex. Jiena inħoss illi aħna lkoll flimkien issaħħaħna il-parlamenti u iċ-ċittadini. Grazzi tassew jiena qed niprofa nitgħallem minn għandek ukoll. Nerva li ħafna. Iva jena ser nitkellem bil-sintijaj issa lejn l-axħar ta' din diskussjoni, kważi kulħadd tuża li sintijaw. Jien nixtieq nirringrazzja li rapporter skolla għal dan id-dibattitu interessanti u li tal-frott tiegħu Nixtieq nirringrazzjakom għal kontribuzzjonijiet tagħkom. Naħseb li huwa impossibbli li nidħol fid-dettalji kollha. Aħna il-messaġġi ħadnihom. Iżda hemm ċertu affarijiet li nixtieq nisħaq dwarhom xorta waħda. Aħna hawnhekk irdu noħolqu strument għaċ-ċittadini, għal ħadd iktar għaċ-ċittadini. Isur Brons kienet jitkellem dwar kumpaniji Ewropej illi jirreġistraw pala ICR, e per eżempju. Jek naraw il-proposta tal-Komissjoni u rapportana, dan juri li aħna qegħdin nitkellmu dwar natural persons, dwar ċittadini u xejn iktar, ħadd iktar. it tininet ovvjament, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u l kazistrika tagħha jistgħu jirreferu biss għall-aspett legali, mhux l-aspett politiku. L-Kummissjoni Ewropea dejjem libera li tiddeċidi jekk taċċetta jew le inizjattiva. Dak li aħna rridu huwa illi jkun hemm proċedura fejn dawk illi jibdew l-inizjattiva jħossu il suġġett tagħhom qed jiġi trattat ċertu serjetà qed jinstema' u mhux eh, jitwarrab. u hemmhekk għandna spirtu tajjeb ħafna ta' kooperazzjoni. it telet net u b'dinala nagħlaq fil-qosor. Xtieq nitkellem dwar l-ammissibilità. Aħna rridu nifferifikaw l-ammissibilità mill-bidu net, iżda fl-istess waqt aħna ma rridux illi il-Kummissjoni tkun taħt pressjoni. Ma rridux li tkun taħt pressjoni biex teħles minn kustjonijiet legali mill-bidu net. Il-verifika inizjali trid tkun dik illi naraw jekk dan jaqax taħt l-ambitu tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni għandha dritt tal-inizjattiva f'dan il-qasam, hemm xi kontradizzjoni fondamentali mal-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea jekk hemm xi abbuż. Dan huma kwistjonijiet bażiċi illi jridu jiġu trattati fil-bidunet U jekk mbagħad l-inizjattiva tkompli li tkun hemm il-verifika aħħarija li trid tissir L-aħħar punt li xtaqt insemmi huwa punt importanti għalija. Jiena kont qed nisma' lilkom illum aħna il-kol familjari mal-pożizzjonijiet tal-gvernijiet tagħkom. Jien ikolli ngħid li hemm differenzi kbar bejn it-tnejn. Jiddependi minn tistaqsi, jiddependi x'inhi l-mistoqsija. Per eżempju, l-gvernijiet ġew mistoqsija li ma dokumenti intom teħtieġu biex tivverifikaw l-identità tal-firmatari. Tweġibit tagħhom kienu li huma għandhom dipartiment partikolari fil-Ministeru u ma jeħtieġu karta tal-identità jew inkella liċenzja tas-sewqan kol familjari ma' din il-lista illi hemm fl-annes tal-proposta tal-Kummissjoni. U mbagħad aħna staqsejna x'tagħmlu bħalissa, x'inhi l-proċedura bħalissa Istif verifikaw. U s-soltu għapparti xie eċċezzjonijiet, dawn id-dokumenti mumiex meħtieġa. Dawn id-dokumenti li gvernijiet din jgħidu li jeħtieġu għall inizjattiva Ewropea ta' ċittadini huma ma jeħtieġux dawn id-dokumenti għal proċeduri nazzjonali tagħhom. Huma jistaqsu biss għal isem u għal firma. U għalhekk din hija li nixtieq nkomplu naħdmu dwarha Għaliex ma tkunx ħaġa sabiħa jekk aħna noħolqu inizjattiva Ewropea ta' ċittadini li tkun aktar burokratika fuq livell Ewropew milli burokratika fuq livell nazzjonali. U ir-raġuni wara din hija li gvernijiet lokali qegħdin jitolbu dan. Dan ser naqqas il-kredibilità tal-istrumenti li aħna għandna jien nixtieq nitkellem mal-gvernijiet tagħkom għaliex aħna ser ikonna dan id-dialogu mal-Kunsill dwar ir-regoli aħna ser nkun qegħdin nitkellmu mal-gvernijiet tagħkom biex naraw jekk nistgħu x'namlu din xi ħaġa aktar faċli wieħed juża. Grazzi tassew u kif wettek għandna l-President tal-Kumitat Peti, Kumitat tal-Petizzjonijiet, hawnhekk magħna. L-Onorevoli Mazzoni jekk jogħġbok. Iva, grazzi, onorevoli Gurmaj, tal-li għaddejt l-kelma. Jina nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha, anke l-President Kazini nota li qabel uftijem mal-Kumitat Peti qabel dwar il-formula ta' kif aħna ser niproċedu. Huwa dibattitu li jiena rajtu bħala dibattitu interessanti, hija inizjattiva li aħna promuvejnija ħafna li aħna nkunu nistgħu naħdmu fl-istess waqt mal-Kumitat Afko għaliex aħna naħsbu illi hemm kompetenza partikolari illi aħna tnejn għanna f'din il-fazi ek delikata. U ta' pjaċir kbira lija li stajt nisma rappresentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali. Nista' naqsa magħhom din l-iżvolta sinifikativa illi qegħdin naraw titwettaq permezz ta' dan il-poter, permezz ta' dan id-driġ ġdid illi qegħdin nagħtu li Iżda, l-ewwel qabel kollox jiena smajt illi għaw konsensus ġenerali mhux biss bejn ir-rappreżentanti tat tliet istituzzjonijiet Ewropej imma anke fost ir-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Id-differenzi illi rajna fl-interventi individwali li kien hawn naħseb illi huma qegħdin leġittimament juru ċertu tħassib imma mhux ċertu differenzi fil-mod politiku ta' kif wieħed ser jipprova jwieġeb għal ħtiġijiet biex aħna natu ċertu sustanza lil dan id-dritt li ċittadini għandhom biex huma jieħdu sem fil-ħajja ta' kuljum tal-istituzzjoni ta' Ewropej. Iġifieri li huma jagħmlu id-dmir tagħhom ta' ko-leġislaturi. Jiena rajt ċertu punti ta' tħassib u jiena naħseb illi nixtieq insemmihom dwar l-iskeda ta' żmien naħseb illi kulħadd wera il-ħtieġa illi aħna nħaffu xi ftit il-pass biex inwettqu din il-proċedura għaliex iċ-ċittadini ilhom jistennew u għad diffiċli illi nispjegawlhom il-għala eh, qed indumu daqshekk meta ilu li daħal fis seħi trattat ta' Lisbona l-kalendarju huwa kalendarju impenjattiv. Iżda naħseb li meta nikkonsidraw x'sar sissa x'konfronti kien hemm sissa mal-Kummissjoni u mal-Kunsill naħseb illi din l-iskeda tal-żmien hija skeda li nistgħu nħarsuha u nsegwu magħha. Jiena konvinta meta ngħidilkom illi sewġ dokumenti li ġew u proposti mir-rapporters tal-Kumitat AFCO u tal-Kumitat PETI dawn huma rapporti li nsabu f'armonija kbira bejnietom. Hemm punti forsi xifti differenti marbuta mal-età minima marwol il-Kumitat Peti jista' jkollu fil-proċeduri imma jiena żgur illi ċertu responsabilta aħna ser nelbu dawn il-problemi. Kont qed ngħid li xtaqt nitkellem fuq il- punti ta' tħassib li jena għandi biex intom il kod kunu tistaw tarblu dawn il-kommenti tiegħi. Li huma punti marbuta b'mod partikolari mal-problema tal-ammissibilità. Tkellmu dwar bosta kollegi llum. Jiena naqbel illi din trid tkun xi ħaġa tassew sempliċi kemm jista' jkun sempliċi. Iżda huwa meħtieġ illi l-kriterji ta' missibilità u jiena nixtieq nitkellem bisħieħ fuq dan illi l-kriterji ta' missibilità jiġu infisra bl-aktar mod ċar possibbli biex aħna nillimitaw kemm jista' jkun id-diskrezzjonalità tagħna. Jiena naħseb il proposta li faslet il-kollega Gruni u kol kollegi oħra illi bħalissa f'din il-fazi ta' missibilità, fazi ta' verifika, irridu kol naqdu ma' din il-fazi ipotesi fejn kun nistaw nevalwaw il-numru ta' firem li huwa inqas mit-total mitlub, iġifiri li aħna nibdew il-proċedura ta' ġbir tal-firem meħtieġa aktar minn miljun firma dan isir fil-moment fejn naraw illi l-inizjattiva hija ammissibbli eh, biex bekk jiġi evitat illi jkun hemm ħafna ħidma għal xejn, ħafna telf ta' ħin minnaħa ta' ċittadini u kol minnaħa ta' l ta' Ewropej. Jena naħseb li dan huwa punt importanti li ta' min jarblu, ta' min jitkellem dwaru u naħseb illi rridu nevalwaw ukoll ir-rwol illi l-Kumitat Peti jista' jkollu f'dan ir-rigward. L-aħħar net dwar il-fażi ta' follow il fażi ta' segwitu. Naħseb illi eh, dwar tkellmu ħafna rapporters kif ukoll daw kollha li llum intervjenu dan huwa marbut ma l-aġir tal-Kummissjoni fir rigward ta' inizjattiva li mbagħad tkun għaddiet mill-proċess kollu meħtieġ tkun ġid dikjarata missibli u tiġi evalwata għalhekk mill-Kummissjoni. Xi trid tagħmel Kummissjoni hemmhekk tiddeċidi għal rasa weħida jew inkella tibda konfront, tibda dibattitu, dan id-dibattitu tagħmlu fi smieħ pubbliku ma' ċittadini hija l-Kummissjoni stess li tibdih jew inkella tgawdi mill-kooperazzjoni tal-Parlament permezz ta' proposta li jiena naqbel magħha. Ġifieri hija tgawdi mill-kollaborazzjoni tal-Parlament u il-Kummissjoni flimkien għar-rwol tradizzjonali tagħhom bħala interlokutur ma' ċittadini biex ma jiftu dan id-dialogu ma' ċittadini. U għalhekk irdu naraw jekk deċiżjoni bħal din minnaħa tal-Kummissjoni irridux nevalwawa mod aktar xira, irdu nevalwaw l-elementi li jistgħu jappoġġaw il-parir kontrarju eventwali jista' jkun hemm minn tal-Kummissjoni jew inkellek il-Kummissjoni ma tieħux passi fir-rigward ta' din l-inizjattiva. L-aħħar punt marbut ma' segwitu. Xi ħadd tkellem dwar l-inizjattiva popolari u hekk din tistax forsi taħbaċ mal-petizzjonijiet. Eh, eh, min qal li din l-assettiva popolari irdu forsi nibdluha f'petizzjoni jekk ma tiġix meqjusa bħala inizjativa Ewropea. Jien naħseb li dan il-pass lanqas biss irridu isuh biex nevitaw xi konfużjonijiet li jista' jkun hemm li jistgħu idajfu kol dan l-istrument ġdid. Il-petizzjonijiet huma moment fejn iċ-ċittadini jitkellmu mal-istituzzjonijiet Ewropej biex huma jitkellmu, jakkużaw e, ksur tal-liġi Ewropea. Jekk ikun hemm xi twetti li mhux qed isir tajjeb minn tal-istati membri mentri l-inizjattiva popolari hija inizjattiva leġislativa, hija azzjoni li qed tingħata li ċittadini u l-inizjattiva tagħhom biex huma jikkontribwixxu għal ħidma leġislativa tal-Parlament Ewropew. Dan huwa suġġett totalment differenti minn dak illi aħna s-soltu nindirizzaw fil-Kumitat Peti. U għalhekk naħseb huwa importanti illi aħna narblu dan is-suġġett ukoll Nixtieq nirringrazzjakom, nixtieq nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom, nixtieq nirringrazzja l rapporters l-ewwel għalix għaliex huma irnexxilhom jaħdmu f'ċertu spirtu ta' tim għal-bidu aħna eh, kena xiftit ta' dubi minħabba li kienem ħafna eh, reporters imma naħseb illi fl-ewwel xhur ta' ħidma naħseb illi kienet għażla tajba jkolli ngħid illi nagħmlu tim daqshekk numerus għaliex irnexxielhom jagħmlu biċċa xogħol tassew eċċellenti grazzi. Żewġ nisa kienu valuti f'dan. Din nistaw nżidu mal-prestazzjoni tat-tim. Naħseb li kien hemm żewġ kummenti matul id-dibattitu. Żewġ kummenti li laqtuni li dan huwa xi fenomenu li ma jemil sens fl-Unjoni. Jiena dan nopponi. Ovvjament, aħna rridu kunu ċerti li dan l-istrument ma jiġix użat mod ħażin, Għaliex ta' bilħaq jista' jsir l-iktar strument demokratiku fiħda l-Unjoni Ewropea. Hemm min jisħaq illi dan irid ikun strument illi ħares liċ-ċittadin ikun faċli biex iċ-ċittadin jużah u l-protezzjoni tad-dejta trid tittieħed bis-serjetà. Aħna irdu nevitaw li jkun hemm ċertu frustrazzjoni u irridu li kunnem ħafna inizjattivi Ewropej ta' ċittadini, irridu li ċittadini Ewropej jaħtfu din l-opportunità aħna l-koll nemnu f'dan. Kif il-koll tafu irridu li din l-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini sir realtà illi titwetta u din hija xi ħaġa illi huwa dmir tagħna li nagħmluha fil-konfront ta' ċittadini. il konsil l-Kummissjoni u l-Parlament u rew li huma lesti li jaħdmu it fit. Minnaħa tagħna aħna nistgħu ngħidu li aħna qegħdin naħdmu bisħieħ biex naraw għat titwettaq malaj kemm jista' jkun issa huwa fidejn il-Parlamenti Nazzjonali u fidejn il-Gvernijiet. Ovvjament aħna kenna din il-laqa bil-8 ta' Novembru meta aħna ser ikolna laqa tal-Kumitat tal-Kumitat Afko, aħna minna din il-laqa għallum għaliex aħna nixtiequ nitolbukom biex titħlu f'kuntatt mal-gvernijiet tagħkom biex tiżguraw illi din titwetta. Jiddependi ħafna fuq il-Parlament Nazzjonali biex din il-ħaġa titwetta. Jienna ta' bilħaq nemmen illi aħna bħala l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għamilna l-parti tagħna u jiena konvinta wkoll illi aħna l-esti illi nikoperaw mal-parlamenti mal nazjonali, intom il-leħen tal-parlament nazjonali u aħna neħtieġu rispons minn għandkom. Jiena nixtieq nirringrazzjakom, nixtieq nirringrazzja l dawk illi baqgħu hawnhekk preżenti għaliex tanħares madwar induna li mhux kulħadd li għaw ħafna nies li baqgħu hawnhekk. Jiena nixtieq nirringrazzja l-servizz ta' interpretazzjoni id-direttorat ta' relazzjoniet mal-parlamenti nazjonali u kollox naħseb li kompitu ta' sew diffiċli biex aħna nġibu il-membri mis 27 stat membru u aħna diġa kemm il-darba u rejna il-Kumitat Peti, il-Kumitat Afko huma l-lesti illi jaħdmu mill-qrib ma' xurxin u jiena taġobni l-ideja li jkun hawn tlet nisa bħala presidenti Eh, ovvjament waslet il-krizi aħna pala nisar nexxinna nsolvu l-krizi ma' dinija bisċajta. Għal darboħra grazzi tassew, grazzi tal-prezenza ta'kom. U issa kollox jiddependi fuqna biex l-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini issir realtà. Nistgħu nagħtu opportunità tajba li ċittadini Ewropej biex jemnu fid-demokrazija Ewropea. Ew nieħdu xi ħaġa minn min din il-laqgħa tal-lum. Tiq nirringrazzjakom u jiena skur illi aħna ser jirnexxielna niksbu dan, grazzi.